Okay, colleagues, I think we can start. Kollegi, nibdew bil-laqa tagħna. Għandi xi avviżi għalikom. L-ewwel hija korriġendu mar-regolamentazzjoni fuq dokumenti għal um, prodotti ta' investiment, relazzjoni għal damages, regolamentazzjoni fuq key information documents, documents adottat mill-Parlament ġie mqassam lil membri kollha ta' dan il-Kumitat fil-15 ta' settembru il-draft korriġendum għad draft for damages directive ġiet iċirkolata lil membri kollha ta' dan il-kumitat u skont um, regola 2-3-1 il-kumitat responsabli jrid jeżamina la bozza l-agenda u jattija lil parlament jekk jkun sodisfat bit-test it-tibdiliet li saru trattaw revizjoni teknika u lingwistika, armonizzazzjoni ta' terminoloġija u bilna fuq ma' il-Kunsil u il-Kommissjoni. Segretarjat segwa dan il-proċess biex jassigura li l-kunent ta' riżultat politiku jinżam u f'konformità ma' l-proċedura applikabli jiena niproponi jekk ħadd ma jopponi li ż-żewġ korriġendum jiġu imħabbra fit-tieni plenarja ta' Ottubru. Tini ħaġa minħabba li mem lebda pjanijiet formali tal-Kumitat skont eh, u ħajkun hemm il-konferenza fl-Umra fl-artiklu 13 il-laqa ta' settembru 30 ta' settembru hija kanċellata u ser nikkanċellaw ukoll il-laqa pjanata għas-7 ta' Ottubru għaliex ser ikollna il-smieħ konġunt ma' kumitati oħrajn għal eh, kummissarju nominati kummissarju Katajnen. Natikom il-timetables ta' smieħ li ser ikollna għanna ħamsa Lord Hill fl-ewwel ta' Ottubru um, missjaw nofsa l-erba' u nofs, il-Kummissarju Matur Moskovici fit tnejn ta' Ottubru mid-9 sa nofsinhar. Il-Kummissarju Matur Vestager ser jiġi ser nisimgħu l-istess ġurnata wara nofsinhar, ġifieri mis-6 sa 9 u il-Kummissarju Dombrowski, il-Viċi President Dombrowski fis-6 ta' Ottubru mis-satej u nofs sal-5 u nofs ta' mara nofs sinar u fl-aħħar kifet il-Viċi President u Kummissarju Mattur Katajnen fis-7 ta' Ottubru mill-10 ta' filgħodu sa' sija ta' wara sinar. Iktar informazzjoni ser tibbat lis segretarjat fil-ġranet li ġejjin. Fl-aħħar fl-Ulju il-koordinaturi tal-ekon deċidew li komplu biex xogħol fuq id-direttiva tal-anti-money laundering u fast transfer regulation u il test bilna fuq u kif fl-ewwel plenarja ta' Marzu 2014 konferm ninformaw li l-komitat dwar din id-deċiżjoni u l ekonu li be għandhom li id um, ehm, taħt regola 51 il-gruppi politiku konfermaw mill-ġdid u nominaw mill-ġdid ix-shadow rapporters hekk kif ġej għal PPE il-ko rapporter fuq il-ħażil tal-flus huwa Kristjanis Karins u il-ko rapporter għal l-SND għal Funds Transfer Regulation u Peter Zeman, ECR ħatru lil eh, Timothy Kirkhope għal eh, żewġ komitati għal Nil Stolvant għal u Sofi Indvelt għal FTR gwe ħatru li Rinja Jonja Karja żewġ files, il-ħodor li Zvenki Gold għal żewġ files u aħna għadna marċivejna lebda informa nomina minant li FDD. Il-trialogu, eh, id-dati taħom bilna fuqom bej żewġ komitati u l-Presidenza Taljana u l-Kunsil kif ġej id-9 Ottubru l-ħamis mill-10 ta' filgħodu sa' nofsija it-tlieta l-4 ta' Novembru mit 3 sal-5 u nofs ta' wara nofsinhar it-3-25 ta' novembru fi Strasberg mit-3 sal-5 nofs ta' nofsinar u it-3-16 ta' Deċembru fi Strasberg mit-3 sal-5 nofs ta' nofsinar. Issa nistaw najdu għal punt 7, 8 9 l-agenda u nishtiq uh, nibdew ismiħ bat ismiħ li għanna nil-għakom għawnek tal-li ġejtu għawnek ġawalekon aħna stidinnikom biex tatuna eh, informazzjoni fuq l-attivitajiet ta'kom, l-esperienzi ta'kom matul l snin, l sena u b'mod partikolari il-rol ta'kom fil-koordinazzjoni u nixtieq nkunu nafu x'għandkom moħħkom tagħmlu għall iżviluppi futuri u l-isfidi komuni eh, futuri u dak kollu li għandkom tagħmlu biex tkomplu tkabru autoritajiet b'saħħithom supervizori. Il-membri huma informati li it-lectures tawna mm, dikjarazzjonijiet bil miktuf fuq l-attivitajiet tagħhom u dawn il-dikjarazzjonijiet ġew asma u huma disponibbli fuq e-meeting. Kull ċerissa għandu l-opportunità li jitkellem għal ħames minuti u mbagħad wara ser ikun hemm skambju ta' opinjonijiet mal-Kumitat nad il-kelma li Sur Henrija li huwa il-ċer mhux biss tal-eba imma wkoll tal-Kumitat Konġunt tal-Awtorità Supervizorja Ewropea. Is-Sur Henrija jekk joġbok. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman, and uh... Grazzi ħafna, President, wara nafsenar tajjeb il-kulħadd, huwa pjaċira li jelinkuna nkun hawnhekk illum magħkom. Ġala darba għandi responsabilità li nipresidi l-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Supervizori Ewropej din is-sena nibda biex xogħol konġunt li qed tagħmel liża staħdan il-kappa. L-ewwel nitifakkata fuq żewġ oqsma, kwistjonijiet ta' ħarsin tal-konsumatur u t-tieni l-valutazzjoni tar riski għastabilta ta' swieq finanzjarju l-istituzzjoni Ewropej. Dawn huma żewġ oqsma li fihom il-perspettiva trasvanzjali hija tant meħtieġa Il-ħidma komuni fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumatur saħqet fuq mandat iktar regolatorju fuq il-prodotti aggregati ta' investiment tal-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni PRIPS li qed nistennew li, li waslu riżultati ewlenin tagħhom u jimmaturaw fl-2015 u fuq tliet ħidmiet ta' inizjattiva propja l-enin. Il-linji gwajda komuni fuq kif jiġu indirizzati l-elementi, it-tieni li nfakru l istituzzjonijiet finanzjari dwar il-kollokament ta' strumenti propi ma' klijenti bl-imnut u l-prinċipji komuni dwar is-supervizjoni tal-prodotti u l-governanza. Nixtieq ukoll nsemmi l-azzjonijiet li ħadna sabiex insaħħu mod senifikanti l-Euribor u l-proċessi ta' stipular tarrata ta' referenza li għandhom impatt wiesa fuq l-integrità ta' swieq bl-ingrossa kif ukoll fuq kontrotti bl nut U issa għanna u koll jum ta' protezzjoni konġunta tal-konsumatur li norganizzaw kull sena u saru koll appuntament regolari għad dialogu miftuħ mal-partijiet interessati. Nħossu nifmu li l-isforzi konġunti tagħna fuq il-kwistjonijiet tal-konsumatur mixjin fid-direzzjoni indikata kemm il-Parlament f'dan il-Kumitat kif ukoll mill-Kummissjoni fil-kontribuzzjonijiet tagħhom ma' reviżjoni tal-ISFS, is-Sistema Ewropea ta' Supervizjoni Finanzjarja. Il-valutazzjoni konġunta ta' sogri fis sistema finanzjarja qed taqdir wol dejjem aktar essenzjali biex tixpruna l-prijoritajiet għall ħidma supervizorja ta' tliet iżas. Waħda ġiet ippubblikata ftit jemilu u l-kwistjonijiet ewlenin, riski ewlenin identifikati fl-aktar rapport reċenti tagħna, jiġifieri tkabbir ekonomiku dajjef fuq medda twila f'ambjent karatterizzat minn dejn oli, fiċija intensifikata ta' rendiment f'ambjent brata baxx tal-imax u l-inċertezzi fl-ekonomija ta' swieq emerġenti, dan kollu ġi missjub fl-eżerċizzji ta' stress test tagħna għaddejjin bħalissa l-banek u l-kumpanija ta' assigurazzjoni Barra minn hekk ninnutajna wkoll li l-imġiba tas-sogru fil-negozju tas-sogru fl-IT u fuq l-internet qed jiżdiedu mod sostanzjali u jaħtieġ li jiġu investigati aktar. Fl-aħħar nixtieq nappella mill-ġdid tal-azzjoni kontinwa tagħkom fir-rigward it ta' tliet iżas fejn nesprimaw restrizzjonijiet budġetarja. Dan jorbot mal-ewwel net mal-budget tal-2015 u nixtieq nesprimi l-apprezzament tagħna għall-opinjonijiet li nħarġet reċentement minn dan il-kumitat li tappoġġa tkabbir fir-riżorsi proporzjonat maż-żieda fil-kompiti. Il-qoddim hemm ukoll ħtieġa urġenti biex nidentifikaw soluzzjoni aktar b'saħħitha fuq medda twila ta' żmien għall finanzjaniment tal-ISAS L-opinjoni tagħna huwa li nimxu lejn 200% tal-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea b'linja budgetarja indipendenti li tkun tarrappreżenta titjib kbir. Naddu issa l-IBA fejn għanna ġabra unika tar-regoli, single rule book. Naħseb li bekk għamilna progress kbir bid-definizzjonijiet potenzjali fuq il-kapital regolatorju, fuq il-self mhux produttiv u tolleranza dawn kollha armonizzati u qed jintużaw fl-analiżi tal-kwalità tal-assi l AQR u fl-istress tests. Issa għandna xogħol estensiv li jiġu identifikat ukoll indirizzat l-inkonsistenzi fir rigward il-qasam tal-banek u provdajna u koll xol importanti fl-opinjoni tijaj fil-modi fuq il-modelli interni tal-banek fil-mod kif jikkalkolaw l-assim wizna riskju Barra minn hekk qed nagħmlu wkoll xogħol u zvilupajna xogħol fil-pariri lill-Kummissjoni fuq il-likwidità fuq il-bonds koperti fej identifikajna oqsma fejn hemm bżonn ta' iktar monetizzazzjoni u issa qed nintemmu wkoll żewġ rapporti importanti fuq it-titolizzazzjoni Lija kwistjoni marbuta mal-aġenda ta' tkabbir fuq medda twila ta' żmien li hija fil-qalba tal-attenzjoni tagħna għas snin li ġejjin. Issa qegħdin nifukaw ukoll fuq id-direttiva l rkupru riżoluzzjoni tal-Banek, il-BRRD, li qiegħda tiġi implementata ħarir u b'mod konsistenti. Kriteri komuni u kooperazzjoni effettiva f'dan il se jkun essenzjali biex nagħmlu tajja pa' fermentazzjoni li rajna dan l-aħħar fis-suq uniku. Fadlinna x'naqtfu iżda nafu li għatem affarijiet pendenti, għanna odda ta' mistoqsijiet u tweġibiet u għet namlu koll stress test ta' tana ta biex nidentifikaw numru ta' oqsma fejat fadal naraw li regoli komuni jiġu implementati bl-istess mod, għax għadhom qed jiġu applikati b'mod differenti bħalissa. Għalhekk qed nippruvaw niżviluppaw rwol ta' gwardjan tal-ġabra unika tar-regoli u aħna nixtiequ nintensifikaw id-dialogu mal-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill biex niżguraw li nistgħu nwasslu progress f'dan il-qasam. Ippermettu li ngħid ukoll li dan id-dialogu importanti li jkun immirat biex ikonna mandati għall-BA li jiġu diskussi f'dak li għandu x'jaqsam il-kontenut u anke l-kalendarji biex ikunu fattibli u effettivi. Il-konverġenza supervizorja, il rieżami tal-ISFS qed jisħaq fuq il ħtieġa li nsaħħu l-isforzi tagħna fuq il-konverġenza supervizorja. Jinnemmen li diġa dejna rwol essenzjali biex impoġġu pressjoni supervizjorja fuq il-banek biex isaħħu l-pożizzjoni ta' kapital tagħhom u biex temmu x-xogħol fuq il-karti tal-bilanċ tagħhom. Issa minna pass importanti fil-tlestija tal-proċess tal-stress test u l-analizi tal-kwalità tal-assi. Hemm bżonn nazzjoni tinifikanti għal banek fosthom pereżempju 120 biljun euro fi strumenti ta' kapital li nħarġu f'din l-aħħar sena għat ta' dan u anke 120 biljun euro ta' dispożizzjoni addizzjonali ġew rikonoxxuti fl-istess perjodu biex ikopru telf. Ġifieri missin fid-direzzjoni tajba. Żviluppajna wkoll linji gwida komuni għal proċessi ta' analiżi supervizorju ta' evalwazzjoni l srip li jipprovdu qafas komuni għal ħidma tas supervizuri fuq il-valutazzjoni tar riski għal modelli ta' negozju tal-banek. Ix-xogħol tagħna fil-kolleġġi naħseb li qed jaħdem ukoll u dan wassal biex ikonna anke litigazzjoni f'każ ta' tmin każijiet fil-fatt u f'dawn il-każijiet kellna konklużjoni pożittiva bi sodisfazzjon tan-naħat kollha involuti. Hawnhekk konvinti li l-bażi legali għax xogħol tagħna fuq il-konverġenza supervizorja nistgħu nsaħħuha u nistgħu ntikom xi suġġerimenti jekk qisu li dawn huma element importanti. Ippermetu li nikkonkludi fuq il-ħarsin tal-konsumatur u l-innovazzjoni finanzjarja. Zidna l-isforzi tagħna f'dan il-qasam għatfadlinna l-ewwel mandat regolatorju f'frar din is-sena ġifieri x-xogħol regolatorju għadu kemm jinbeda sa ċertu punt kena l-ewwel standard fuq il-direttiva dwar il-kreditu ipotekarju u issa bdejna x-xogħol fil-qasam tal-mandat li ġie assenjat li jenna fil direttiva l-kontijiet taħlas u anke tas-servizzi taħlas li għadu għaddej bħalissa bħalma tafu. Tajna bidu kollha l-bosta ħidmiet addizzjonali ta' inizjattiva propja li bijaj kienet fuq uddimnet l-sforzi globali biex jiġu mifuma s-sogri marbuta mal-moniti virtuali u biex jiġi propostu koll kif il-politiki regolatorji jistaw jitfasslu b'mod xira għal-governanza, għal-supervizjoni u anke fil-rigward self-ipotekarju responsabli. Hemm ukoll flussi fir-rigward ir-regolamenti u l-mandati li għandna. Nista' nieqaf hawn grazzi tal-attenzjoni. Uh, grazzi. Sur Andrija. issa nista' ngħaddi l-kelma lis-Sur Bernardino, iċ-ċer tal-Eopa. Grazzi. Nifraħlek għal ehm, tal-ħatra tijak jgħal għal darba li jatawnek wara l-elezzjoni. Jatawnek biex nitkellem dwar, nitkellmu dwar skambju ta' opinjonijiet mal-Parlament Ewropew għek ikun hemm iktar trasparenza ma' ċittadini Ewropej. Bekk nkunu nistaw niddiskutu l-sfidi li għanna. Hemm xi affarijiet li konna din nagħmlu f'dawn l-aħħar snin mod partikolari nifukaw fuq erba sma l-ewwel net fuq il-protezzjoni tal-konsumatur li hija waħda mill-prijoritajiet tal-Ajopa li bħalma tafu sa mill-bidunet qed inħarsu lejn il-protezzjoni tal-konsumatur minn żewġ lati. L-ewwel iridu nassikuraw li l-kumpaniji nfushom huma maniġjati kif suppost u hemm pożizzjoni b'saħħitha biex bekk ikunu jistgħu jaqdu l-impenji tagħhom skont il-konsumaturi wkoll it-tieni element li bekk nassikuraw li l-konsumaturi jisibu l-informazzjoni kif suppost biex bekk jisibu jieħdu deċiżjonijiet ikollhom valur għal flus u kif suppost meta ma jħallsu għal prodott li jixtru. U f'dan il-kuntest l-aġenda tagħna hija affukata fuq minnaħa fuq is-solvenza wkoll minnaħa l-oħra fuq ta' kwistjonijiet oħrajn brabta mal-business agenda. Tifoka l-agenda tagħna fuq eh, il-shift li hemm fuq it-trasparenza u l- prassi tal bej u hemm ta' kwistjonijiet li kif smajna ġajdin naħdmu fuqhom dan huwa element ta' product oversight u governance dan għandu jkun fuq livell tal bors tal-kumpaniji edin naħdmu fuq informazzjoni ewlenija għal insurance investment product qed nanalizzaw konflitt ta' interess il-beħ ta' prodotti ta' investa ta' insurance investiment u ħarqana li nanalizzaw iktar diskussjonijiet fl-IMB u bekk intejbu l protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea u nisperaw li naħdmu fuq dan anka lejn protezzjoni tal-konsumatur aħjar. Mill-lat regolatorju, hemm oversight kemm fuq l-pensjonijiet u l-assikurazzjoni, mill-lat tal-assikurazzjoni aħna ħdimna fuq solvenza 2, tafu li konna strumentali ħafna biex ktibna eh, ftejn fuq Omnibus 2, nafu li għedin nizviluppaw l-standards tekniċi u eh, l nigwida kolla kollha meħtieġa biex nassikuraw li din is-sistema tiġi applikata b'mod konverġenti ġewwa l-Ewropa. Aħna eh, informajna l-Kommissjoni Ewropea dwar azzati delegati mod partikolari dwar eh, l-investimenti fuq medda twila ta' żmien fejn aħna ħriġna b'din l-idea innovativa fejn nisseparaw il-securitizations kont il-profiles differenti u kwalità. Biex nassiguraw ukoll li l-implementazzjoni tibda sir b'mod konsistenti, aħna ħriġna għatta linji gwida mirati lejn is-supervizorji nazzjonali u jiena eh, kontent li qed nara ċertu tip ta' frammentazzjoni tas-suq li konna qegħdin naraw issa hija iktar konverġenti u li sati membri huma qegħdin jimplementaw dawn il-linji gwida sa mill-ewwel ta' Jannar tal-2014 u l-oda ta' solvenza huma implementati b'mod iktar konsistenti. Fuq livell internazzjonali aħna ħdimna ħafna fl-IIS bħalma tafu dan huwa mandat mill-FSP biex tiżviluppa standards internazzjonali u l-Ewpa għandha rwol importanti ħafna fl-IIS biex tipprova ikolla um, ehm, xaġa komuni mis supervizori Ewropej eh, li jikkoordinaw Mill-lat tal-pensjonijiet aħna qegħdin fuq eh, stadju differenti. Ix-xogħol tagħna huwa bbażat fuq il-prinċipju li kemm ehm, il-pensjonijiet tax-xogħol u tal-individwali jistgħu jkunu eh, ikollhom rwol aħjar fil-tfaddil. Fil eh, ta' persuni li joħorġu bil-pensjoni, provajna kol neliminaw xi ostakli li jem u biex ikon iktar trasparenza biex kemm jista' jkun intejbu din trasparenza. Qed naħdmu iktar fuq lat iktar tekniku fuq is-solvenza u finanzjament qed nippruvaw nagħmlu measurement komuni fuq il-solvenza fuq il-finanzjament il-funds tal-pensjonijiet u naraw kif din nista' jiġi eh, indirizzat. Din hija xi ħaġa li l-kol imħasbin dwarha mill-perspettiva taċ-ċittadin Ewropew. Fuq il-konverġenza supervizorja kif ġa semmejna hija waħda mill-affarijiet fundamentali din hija importanti ħafna għall-Ewropa. Aħna għamilna ħafna iktar enfasi fuq l-implementazzjoni u l prassi differenti fil-kulleġġ ta' supervizuri biktar fokus fuq eh, iktar simta opinjonijiet fuq dawn ir-riski. Bdejna eh, iktar xogħlijiet din is-sena qed niżviluppaw prassi tajbin biex bekk is-supervizori jkunu jistgħu jimplementawhom fil-pajjiżi tagħhom għandna ċentru ta' esperti fejn din niżviluppaw indikaturi b'saħħithom biex inkun nistgħu nappoġġaw l-analiżi konsistenti ta' dan il-qasam tant importanti. U din l-aħħar sena żviluppajna wkoll supervisor oversight team li beda jaħdem ma' autoritajiet nazzjonali biex ikun jista' jaħdem aħjar kif jista' jifhem aħjar kif jagħmel il-proċess supervisorju jagħtu xi ftit ta' feedback fuq il-konverġenza u importanti li nsemmu li bħala parti minn dan il-progress iktar kooperazzjoni mal-Kummissjoni u l-awtoritajiet eh, lokali fir-Rumanija issa qegħdin Leopa qiegħda tara bellin sheet quota review tas settur ġewwa Rumanija li naħsbu li huwa element importanti ħafna aħna l sent nagħmlu l-kol flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali biex ikunu nistgħu ntejbu l-kwalità l-konsistenza tal-EU Insurance Supervision u naħseb li din hija fundamentali dwar l-istabilità finanzjarja aħna għamilna l-istess test ġa semmejni u riżultat ser joħroġ f'Novembru. Biex nagħlaq nixtieq insemmi żewġ sfidi waħda hija dwar regolamentazzjoni tajba smart regulation din hija xi ħaġa li aħna lkoll rridu nanfittxu irridu naħzmu iktar biex nam ikonna smart regulation. Dan ifisser ikonna regolamentazzjoni li tagħmel dak li mistenni minna, tkun proporzjonata u tirrifletti dak li jaħdem tajjeb u dak li ma naħdemx, regolamentazzjoni li għammexxija mill perspettiva tal-konsumatur li dak huwa dak li għandna bżonn nagħmlu, regolamentazzjoni li tipprova tfittex tantiċipa l-problema mhux biex tipprova solvi l-problema. Regolamentazzjonijiet li huma riveduti jekk ovvjament nkun nistgħu nifverifikaw li dawn ma jaħdmux. Din hija xi ħaġa naħsbu li hija fundamentali u aħna ser naħdmu flimkien mal stakeholders blat pożittiv kemm jista' jkun dialogu kostruttiv biex nimxu l qoddim It-tieni punt, it-tieni sfida hija fuq l-effettività u l-konverġenza tas supervizjoni din hija xi ħaġa li naħseb ġad semmejnija fil-revizjonijiet tas-sistema eh, Ewropea ta' supervizjoni finanzjarja għandna bżonn ta' finanzjament fir-regolamentazzjoni tagħna biex nimxu fid-direzzjoni tajba rridu nsaħħu l-indipendenza operattiva tagħna mod partikolari kwistjoni tal-budget natu l-Ewpa modelli finanzjarji interni u biex maħabru insaħħu kol il-kapacità tagħna biex natu feedback lill awtoritajiet nazzjonali. Jekk taraw xinu ma l sviluppi fl-Ewropa bl-Unjoni Bankarja, naħseb li huwa fundamentali li natu rwol ta' koordinazzjoni l-Europa lejn l-SSM għaliex dawn żgur se jtejbu l-konsistenza u l-koordinazzjoni tas supervizjoni ġewwa l-Ewropa. Jena nilqa rapporti u kontent ħafna biex li naħdem mal istituzzjonijiet Ewropej biex bekk nibnu fuq ix-xogħol li ġa sar, ix-xogħol tajjeb li ġa sar. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Bernardino, u issa naddi il-kelma li Stefan Najtor li huwa iċ-ċer tal-esma. Thank you, uh, <clears throat> Chair, for, uh, for giving me the floor. Thank you, uh, Roberto. Grazzi, grazzi President, grazzi Roberto, nifraħu koll il-membri tal-Parlament Ewropew tal-li ġew eletti jew ri eletti jew inkella tal-li huma parti mill-ġdid ta' dan il-kumitat importanti. Staw nsejħulhom Single Capital Market jew Capital Market Union il-riforma finanzjarja regolatorja fl-Unjoni Ewropea f'dan l-aħħar ħames snin għamlet progress tajjeb u passi deċiżivi lejn lan biex jiġi finalizzat is-suq uniku fis-servizzi finanzjarja u mhux biss neċessità li nittrattaw il-fallimenti minħabba l-kriżi finanzjarja u kolxa ġa kruċjali biex nindunaw x'inija l-għanewlieni tal-rkupru eh, ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Iżda dan jista' jilħaq potenzjali ewlieni tiegħu sieħ tiegħu jekk is-single rule book jiġi applikat mod konsistenti u jiġi supervizat kif suppost biex dak is-stakeholders kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw minnu ta' kuljum. Ezma għandha rwol importanti ħafna biex niksbu dan il-għan billi żżid il-protezzjoni tal-investituri u il-protezzjoni ta' swieq finanzjarji fl-Unjoni Ewropea. Sa' meta bdiet l ilu l-ezma kontribuxxi tal-ħolqien ta' single rule book tal-Unjoni Ewropea billi żviluppat standard tekniċi u linji gwida u billi assistiet lill istituzzjonijiet Ewropej biex tat pariri tekniċi fuq sma bħal per eżempju derivatives, il-hand funds, il-private equity, il-short selling, eh, high frequency trading, fondi ta' exchange traded u parili oħrajn li għandhom xaqsmu ma' investiment u finanzi fil-naħar 12 xar esma għamlet 22 standard tekniku u pariri l-Kommissjoni Ewropea kif ukoll seba' settijiet tal-inħi gwida biex wieħed tkun tista' tagħmel il-qafas legali fil-affarijiet bħal pereżempju credit rating agencies, prospectuses, infrastrutturi tas-suq, European Social Entrepreneurship Funds u l-European Venture Capital Fund. Aħna bħalissa qed nitraduċu il-mifid li t-nej li għadna kem bilna fuq u fregoli applikabli. U mux tinqot nsemmi xol kollu li għamilna fuq single rulebook għalix tistaw sibu overview minnħab fil-istatistika eh, eh, tal-annes li ġim qassam lilkom. Nishtiqna nenfasizza li matul il-proċess aħna qed nippruvaw naħdmu kemm jista' jkun mal-istakeholders kollha possibbli permezz ta' smieħ laqgħa diretti konsultazzjonijiet. Aħna għamilna u ser inkomplu għaddejjin interaġixxu ma' kemm jista' jkun assoċjazzjonijiet tal-stakeholders nirrappreżentaw il konsumatur l-investituri, il-parteċipanti tas-suq kif ukoll eh, naħdmu fil-rigward tal-opinjonijiet tal-isma security sul market stakeholders groups. Bħalissa ħna għedin nassessjaw 800 respons tal-irċivejna fil-rigward tal-MIFID 2 u l-isma rċiviet iktar minn 1500 mistoqsija fuq l-implementazzjoni tal-emir. Ezma żviluppat reġim dirett ta' supervizjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Aħna nagħmlu supervizjoni ta' 23 credit rating agency billi nagħmlu investigazzjoni tematika visits fil zjerat fil-post, nanalizzaw ukoll informazzjoni li CRAs li l pubbliku u wkoll monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' pjanjazzjonijiet ta' azzjoni rimedjali. F'Ġunju din is-sena l-eżma konkludiet l-ewwel azzjoni ta' nfurzar u ħarġet mm, avviż pubbliku dwar l-Standards and Poor Credit Market Services. Et introduċi u wkoll rapporti mandatorji għat trade repositories. Sa minn Novembru tal-2013 six repository ġew reġistrati u s-sadin jiġu supervizati mill lezma Sa minn meta ir-rapporti tal-emir saru live dan dan sar is-sena l-oħra derivatives trade data bdew ħerġin mill-repositories eh, u sa minn 30 ta' ġun ta' din is-sena aktar minn biljun eh, ġew irrapportati. Regolaturi issa jistaw jgħinu biex jagħtu stampa aktar ċara dwar ir-riski li għandhom x'jaqsmu ma' swieq ta' derivatives. Dwar l-identifikar ta' riski iktar eh, u l-protezzjoni u l-istabilità l-ezma zidet il-data tal-intelligenza taħħa u l-kapacitajiet taħħa. ir-riski fis securities qegħdin eh, jiġu identifikati u rapportati fil-ESMA Trade Risk and Vulnerabilities Report biex bekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar x'inhuma il-prodotti ewlenin u fil-iżvilupp tas-suq. Dwar konverġenza u prassis ta' supervizjoni aħna għamilna ta' instrumenti fostom Q&As, opinjonijiet u peer reviews dwar peer reviews aħna saħaħna l-metodoloġija tagħna fosthom l-iktar użu frekwenti tal-on-site visits. Il-peer reviews jikkonċernaw eh, l-aħjar eżekuzzjoni l-iktar ehm, informazzjoni ġusta, ċara u li ma xekilx l-investituri. Mod ġenerali bir-riforma ta' swieq finanzjar li jimxu mill-leġizlazzjoni għall implementazzjoni il-konverġenza supervizorja sar issir priorità importanti ħafna fl-attivitajiet tal ismaw u ser jiżditu riżorsi tagħna li huma allokati f'dan il-qasam. Dan iwassalni għal aħar soġġett li nixtieq nitkellem dwaru fil-qosor u li ġi ġibidnilkom ġal attenzjoni dwaru minn Andrea u Gabriel. Il-Bord tal-Esma jemmen li il-kolleġislaturi jridu jkomplu jżidu l-finanzjament li jirċivi l-Esma mill-entitajiet finanzjari li jeħtieġu lill intervent ta' Esma u wkoll biex itejjeb il-xer tal-Unjoni fil-budget tal-Esma permezz ta' budget line indipendenti li għandu li huwa direttament adottat mill-kolleġislaturi li jkollna budget iktar b'saħħtu essenzjali biex bekk nassiguraw li leżma tkun tista' tkompli għaddejja bix-xogħol tagħha fil-missjoni tagħha biex ittip il-protezzjoni tal-investitur u e, swieq finanzjarji stabbli u kif suppost. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Thank you. Thank you. Grazzi. Issa niftaħ il-diskussjoni tagħna għal membri tagħna u l-ewwel kelliem huwa Burhard Valz infakkarkom li għanna slot ta' 5 minuti u nħedġiġkom biex ma tamlux wis mistoqsijiet. Ser jkun hemm 5 minuti wkoll għal risposti. Jekk joġbok. Grazzi ħafna Sur President. Jiena xtieq tinsaqsi tliet mistoqsijiet qosra. Ista nixtieq nifoka propju fuq uh, dak li qal Sur Bernardino Sur Major. L-Sur Bernardino nixtieq inkalmu fuq il-proporzjonalità. La jopa, kif tixtieq illi l-obbligu tal-proporzjonalità ħatara li ħajkun irrispettat aħna ikolla ngħidu li sissa ma konniex daqsek kostruttiv, ma rajnix li bxew b'mod kostruttiv, nixtieq nkun naf il-timetable kif huma qegħdin jiġġudikaw kif qed jarawha. U uh, aħna msmajna wkoll minħat tas-Sur Barnier li kellimna fuq din it-timetable il-bieraħ. U l-Ajopa x'taħseb ukoll fuq l att delegati u kif beħsieba tasal sa, sa tmiem dan il-proċess b'suċċess. U l Steven jiena nixtieq insaqsih fuq eh, l att illegali tal-MIFID u kif beħsibhom ikunu konsistenti ma' dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva u kif jistgħu jiggarantixxu dan. Jiena tinsaqsi dan kollu f'dak l-għandu x'jaqsam l-investiment u l-pariri għall-investiment u l-esma qalet li beħsiba illi saħaħ dan il-lat tal-operazzjonijiet tal-isma. Issa fuq l-infrastruttura, per eżempju, fuq il-tamir u anka mill-laħat tal-leġizlazzjoni, jena nishtiq l-insaqsi da xejn iktar dwar il-vizjoni tal-isma fuq dan il gwajt Grazie. Thank you very much, uh, Bukard uh, for the, the... Grazie, Bukard Balt għal-mistoqsijiet fuq il-proporzjonalità l-ewwel punt tiegħek bħalma taf jiena dejjem kon defensur għall-proporzjonalità f'solvenza tnejn kemm jista' jkun ovvjament tajna konsulenza bil kummissjoni anke għall delegati f'termini ta' proporzjonalità. Iżda fil-qosor nixtieq insemmi kif ħanħarsu l-qoddim. Fl-standards kollha u fil-linji gwida li qed noħorġu bħalissa għandna kapitlu fuq il-proporzjonalità. U d-dinja xi ħaġa li kienet deċiżjoni li ttieħdet fuq livell li fajopa Gruppi ta' ħidma kollha, loqsma kollha rridu jaħdmu kif l-affarijiet l-pekati mod proporzjonat. Iktħarsu lejn il-konsultazzjonijiet taraw li l-standards kollha u l gdini gwida dejjem jitkellmu fuq il-proporzjonalità. U t-tieni element, naħseb li dan huwa dak li ktaraw lini, l-implementazzjoni. Nafu li l-proporzjonalità ovvjament huwa prinċipju fondamentali imdaħħal fil-leġiżlazzjoni Ewropea u s-solvenza, imma nafu li x xitan nidefez dembu fl-irqaqat hemmhekk tittara kif ħat implementa solvenza tnej u kif ħat għamlu b'mod proporzjonat. Li qed nagħmlu hemm huwa li kif qed qabel bħala parte mill-manwal ta' supervizjoni supervizuri tagħna qed niżviluppaw l-elementi kollha fuq il-proporzjonalità, per eżempju fil-kapitlu 2 kif supervizuri indirizzaw il-proporzjonalità, kif ħajwaslu l-konverġenza fuq livell Ewropew mod proporzjonat. Jiġifieri din hija xi ħaġa mill-fost l-iktar prioritajiet ewlenin tagħna. Fuq il-kalendarju għaddejjin naħdmu li qed naħsbu li l-atti delegati ħajastu magħna din is-sena, definittivament qed nistennew li jaslu sa' Settembru, forsi jkun hemm xi ftit dowmin, imma aħna lesti u inna li għandna strateġija kif ħanimxu l-qoddim bil-konsultazzjonijiet pubbliċi diġà fuq il-linji gwida meħtieġa għal bidu ta' Solvenza 2 bażikament fl-ewwel ta' jannar 2016, imma ovvjament ir-rekwiżiti rridu jkunu hemm minn nofs is-sena 2015 u hekk hemm fuq il-programm tagħna ħankomplu bil-konsultazzjonijiet tagħna fuq standards u linji gwida din iktar tard din is-sena jekk il-Kummissjoni twassal l-atti delegati anke forsi iktar tard nkunu għadna fil-ħin biex ikonna l-elementi kollha hemmhekk. Aħna nkunu lesti minn perspettiva ta' Europa, dak ċert. Thank you. Now. Grazzi. Issa Lisa Ferreira. Skużani, għet president Is-Sur Major, naħseb is-Sur Balz jixtieq twaġiba l-mistoqsija tiegħu. Jekk nifhem sew mit-traduzzjoni, forsi tista' tikkoraġini jekk ma fimtek sew fil-mistoqsija tiegħek, bħalma taf taħt il-mifid tnejn għandna r-rekwiżit jew il-mandat li nagħtu konsulenza fuq il-modell ta' konsulenza meħtieġ biex nagħtu pariri għall-investiment pereżempju fil-livell numru wieħed hemm direzzjoni ċara kemm fur rigward il-konsulenza indipendenti kif ukoll il-ġestjoni ta' portafol diskrezjonali fejn ma jistax ikun hemm commissions joħlas f'dan ir-rigward. Għal-bqija għas-servizzi ta' investiment ħajkun hemm mudell imħallat biex ngħidu hekk fejn ikun hemm possibilità konsolenza minn eżma lill-Kummissjoni Ewropea u ngħidu eżattament li huma ċirkostanzi fejn il-commissions ikunu permessi u ħlas ikun imdaħħal fuq l-ekkim sejjaħ tisħiħ tal-kwalità. Konsultajna fuq l-abbozz tat-test, naħseb li dan it-test ma jxekkenniex jew ma jagħmelna l-bsoten fir biex immexxu l-konsulenza imma jagħmel ċertu restrizzjonijiet f'ċertu każijiet. U għalhekk hija ċara fit-test u anke fil-konsulenza li huma ċirkostanzi li taħtom nistgħu nirċivu commissions u bad fidejn il-kwistjoni tal-tisħiħ tal-kwalità. Irridu nqisu ovvjament ukoll li l-modell ġenerali għandu jkun titib għall-investitur bl-imnut. Jistgħu jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet ta' investiment meħtieġa u issa tinħarsu lejn il-feedback, lejn ir-reazzjonijiet li rċivejna mill-partijiet interessati, kif semmejt fid-diskors ta' ftuħ tiegħi, u mbagħad nagħmlu riformulazzjoni u nippruvaw nixtarru l-parir li nkunu rċevejna aktar qabel. Grazzi, issa Elisa. Well, thank you very much for being Grazzi, grazzi tal-li ġejtu fosna minn ġdid. Nishtiq nibda billi nifraħ lilkom il-koll għax xogħol li wettaqtu għaliex iċ-ċirkostanzi kienu diffiċli ferm. Naħseb li kien perjodu diffiċli ħafna u naħseb li b'mod ġenerali għamiltu prestazzjoni tajba ħafna kif il-Parlament u dal-Kumitat mod partikolari kienet jistenna li tirreaġixxu. Nixtieq irressa tliet mistoqsijiet ġenerali lilkom il-koll. L-ewwel net? Kif tħossu l situazzjoni fil-rigward il-livell ta' kapacità budgetarja umana edha biex tkunu twistaw u x rwol tagħkom. Kelkom ħafna pis, ħafna talbit mill-leġislaturi. It-tieni, tħossu li hemm problemi jew le ta' governanza feħdan l-istituzzjoni intom bħala presidenti tal-ESAs differenti. Għandkom bizzejiet kapacitajiet u saħħa biex tamlu dak li għandkom tamlu jew intom blokkati mill-partit interessati u mill-istruttura, mill-sistema. Hemm xi ħaġa x'tista' ssir u jekk iva li mi. U t-tielet semmejtu b'mod partikolari it-test mis-sur Enrija li semma li isu l-president tal-grupp għandkom ruol meċċej biex issaħħu il ta' ta'kom fuq sma differenti. Mod partikolari qed naħseb dwar il-kapaċità supervizjorja ġdida li għandkom għal banek mill-Bank Ċentrali Ewropew fuq medda qasira ta' żmien. U naħseb ukoll mod partikolari bank kbir fil-Portugal fejn l-interkonnettività bejn l-aġenziji differenti u l-elementi differenti tal-negozju kienu propju fraselajn tal-opacità u innuqqas ta' kwalità fis-supervizjoni. Taħsbu li diġa għandkom din it-tip ta' interkonnettività jew rabtiet indirizzati diġa b'mod sostanzjali, għandkom bżonn leġizlazzjoni addizzjonali tistaw issolvu din il-problema, tistaw issibu tarfa u kemm intom fiduċużi li tistaw twet u rwol tagħkom. Grazzi. Il-President, grazzi minn ixtiq wieġeb fuq il-budget Enrija. Fuq l-aspet budgetarju l għanet grazzi għal mistoqsija tijak. Fuq il kapacita budgetarja ta' bil-ħaq ħadna nota tal-fat li kien hemm żieda fin-nuqqas ta' konnettività bejn il-proporzjon ta' kompiti li għanna u mbagħad hemm nuqqas min-naħa l-oħra ta' rizorsi. Nistantikom bosta ċifri imma nistgħu ngħidu li l-punt l-lini għalina huwa li verament qed insibuha diffiċli biex inwettqu xogħolna. Dawk li qed ikopru 46 kolleġġi ta' superviżuri għandna 8 membri impjegati u issa għandna l-BRRD fejn ħajkonna tliet sottogruppi li kollom jiflu il-valutazzjoni kollha ta' riżoluzzjoni u xorta tanna tmin impjegati magħna biss. U għalhekk il-fatt illi hemm proposta mill-Kummissjoni l-Kunsill li tifriza l-budget tagħna sena d-dieħla verament qed poġġina f'kundizzjoni li ma nkunux nistgħu nwettqu dal Dalwaqt terċivu il-programm tagħna suppost nibatulkom sa tmiem dan ix-xahar u issa qed nagħmlu prioritizzazzjoni minn ġdid tal-kompiti tagħna u anke kompiti li huma dovuti skont il-leġiżlazzjoni għad sena d-dieħla qed impoġġuhom fit-tieni kategorija ħut minnhom u ngħidu jekk ikonna rizorsi nagħmlu dan ix-xogħol jekk le nipposponu. Ġifieri din għalina qed issir kwistjoni serja. Fuq il-governanza ikolli ngħid illi il-governanza qed taħdem kif tafu għall-BA mxejna lejn arranġamenti komplessi ħafna ma maġġoranzi kwalifikata plus maġġoranza sempliċi kwalifikata wara l-Unjoni Bankarja imma xorta waħda għandna l-kapacità ta' li niddeċidu ma l-affarijiet huma komplikati ħafna. Ejna toħarsa lejn il-Bank Ċentrali Ewropew u anki il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni u l-mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni. Daħi kollu mbord apposta fejn ikun hemm numru ta' voti li jinxtaħtu mod Ewropew. Naħseb li dan huwa xi ħaġa li jista' jitqies ukoll għall isas Fl-aħħar fuq il-punt tal-interkonnettività, fuq il-gruppi trasversali, eccetera, biex nwieġbek n-sens ta' semmilek kazijiet fejn il-banek li kollom il-sussidjarji tagħhom jew inkella assikurazzjoni ħafna drabi l-konnessjoniet ma jqabdux mill-direttiva tal-konglomerati nafu li ma kienx hemm deroga taħt din id-direttiva ma b'mod ġenerali l-effettività ta' din id-direttiva tal-konglomerati ma kienx sodisfiċenti minn perspettiva ta' supervizjoni. U hemm rieżami fondamentali għaddejja bħalissa il-Kummissjoni naħseb li għandha tasal bil-proposti biex jindirizzaw dawn l-affarijiet għaliex jien personalment mhux sodisfatt kif qed jaħdmu l-affarijiet bħalissa. Il-President. Malajr malajr, il sur Major. Iva niprofa nżon fil-qosor fuq ir-riżorsi u l-kapaċità. Issa rridu nagħmlu prioritizzazzjoni u dan ifisser li ċertu obbligi legali li hemm fil-leġiżlazzjoni ma nistgħux inżommu magħhom. Nifukaw ħafna fuq il-ġabra unika ta' regoli għaliex jekk nippubblikaw u waslu linji gwidi u eh, standards tekniki u konsulenza rridu għalli tkun ta' kwalità għolja, imma nifukaw fuq supervizjoni diretta Din qed tipprioritizzaw imma mbagħad inħarsu lejn analiżi tar-riski, konverġenza supervizjorja imma anke obbligi ta' ġbir tad-data li jen fil-leġizlazzjoni. Bil-rizorsi li jenna bħalissa ma nistgħux nżommu ma l-iskadenzi li jen fil-leġizlazzjoni. Sempliċi l-ħagġa, ma nistgħux nżommu ma l-iskadenzi li jen xogħol li jrid jitwettaq bil riżorsi li jenna palissa. Jiddispjaċina. it tieni fuq il-governanza Naħseb li l-ewwel qabel kollox irridu nintebħu li għamilna pass kbir il-qoddim bil-votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata, naħseb li kollox xi ħarir anke fil-ġabronika tar-regoli. Il-governanza hija problematika imma anke l-konverġenza supervizorja hija admibsa u jekk tistennew iktar mill essays fir-rigward konverġenza supervizorja irid ikollna iktar seta tal-aċċess ta' data, aċċess tal-prassi supervizorja. Fil-rigward l-arranġamenti korrenti dan diffiċli namluħ, skont ir-regolamenti li għanna bħalissa hemm regolaturi nazzjonali għajdu li m'għandhomx li aħna ma nissatat biex nagħmlu intervisti lin nies fuq il-post. Fl-aħħar fir-rigward Frankfurt bil-lesser hemm fil-mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni hemm il rabtiet bejn ir-regolaturi imma bir-regolament bankarju qed naħdmu flimkien mar regolaturi nazzjonali biex ikun arranġamenti xierqa li jiżguraw li dan il-koordinament jibqa' jaħdem. Is-Sur Bernardino, malajr malajr Iva għanna kwistjonijiet simili fir rigward in-nuqqas ta' riżorsi, imma kwistjoni oħra qed nitilfu ħafna impjegati tajbin ħafna għall-SSM Frankfurt. U din hija xi ħaġa li tħassibna hija kwistjoni li naħseb li għandna nindirizzaw u hija kwistjoni wkoll ta' flessibilità jew naqqas ta' flessibilità anke fir regoli rridu napplikaw lir-riżorsi umani tagħna. Fuq l-interplay punt wieħed dan ħajkun importanti li jkollna xi tip ta' mandat biex ikollna viżjoni ta' koordinament mill-perspettiva ta' assigurazzjoni għall-SSM. Għanna l-konglomerati finanzjarji miż żewġ naħat immexxija mill-insurers, mill-banek u naħseb li rrid ikollna din ir-rabta sfiqa mal-SSM jekk ma rridux nevitaw, jekk irridu nevitaw kwistjonijiet bħalma semmu. Grazzi, issa kejn kej Swinburne fl-isem li sijar. Grazzi, nishtiq najt, grazzi kbira lilkom il-koll mux tal-li bizġejtu għawnek immanki għal involvement kontinwu ta'kom u ta' timijiet ta'kom mal-Parlament Ewropew u t-tim tan negozjati fuq dokumenti kollha li tadmu fuqhom. Napprezza li bħalissa immur fej immur bħala fora nisma l-aġenziji ta'kom li l-420 ITS u l-atti delegati u l-mżuri ta' implementazzjoni u ħafna. Kuntenta li intom għandkom il-kompitu tamlu dan u aħna ma minnix mod arbitarju balla numri u għandkom issa l-esperti biex tindirizzaw dan l-affarijiet Iżda biex immexxi l-mistoqsija li resqet Elisa fuq rizorsi naħseb li qegħdin f'mument li qatt maddejna minnu qabel. U lilkom il-koll nistaqsikom jekk hux qed teżerċitaw bisħieħ il-kapaċità tagħkom li taħtru esperti nazzjonali l-aġenziji tagħkom biex tindirizzaw dan ix-xogħol bla preċedent palu qabel u anke li Stephen iktar mill-li ħaddieħor nixtieq ninsemmi l-kwistjoni ta' fejzin Naf mix xogħol tiegħi rapporter fuq CSDR ċertu skadenzi ikunu miktuba mbat ikunu marbuta tħul fis-seħħ ta' delegati oħra iktar milli jkollok data speċifika. U għalhekk qed nissuġġerixxu li jkun hemm xi tip ta' flessibilità fir-rigward kif nistgħu nagħmlu phasing in, kif nibdaw nneħħu bil-mod il-mod parti mill-leġiżlazzjoni, imbagħad it-tieni implementazzjoni biex nivitaw li jkun hemm splużjoni sħiħa bħalma kien hemm ċertu regoli oħrajn li ġew implementati. Qed nirreferi mod partikolari għall-infrastruttura. Jekk nagħmlu phasing ma jkonniex l-affarijiet kollha f'daqqa nimxu bil-galbu u mhux kollox f'daqqa. Anki istituzzjonijiet iktar żgħar forsi intom l-opportunità jitalmu mill-esperjenza mill-iktar istituzzjonijiet iffinanzjati tajjeb qabel ma jibdew jagħmlu dan l-implementazzjoni. X'taħsbu fuq fejzin? Napprezzek ituni tweġiba, grazzi. Min jixtieq iwieġa fuq l-SMI? Is-Sur Bernardino, nista' nwieġeb? Ovvjament provajna nieħdu vantaġġ mill-esperti nazzjonali maħtura, għandna numru minnhom jaħdmu fuq sma differenti, imma nista' ngħidilkom li kull ma jmur tisir aktar diffiċli. Per eżempju fuq il-lat tal-sigurazzjoni l-awtoritajiet nazzjonali irridu jimplementaw is-solvenza tnejn u għalhekk qed jieħdu l-aqwa riżorsi tagħhom kemm jista' jkun. Din l-aħħar sena verament kienet sfida lina anke biex ikonna dawn l-esperti. Jiġifieri qed nippruvaw namlu ħelitna kull imkien imma kull ma jmur tisir aktar diffiċli. Is-sur Major fuq l-SMI kien diffiċli li nirreklutawhom iktar milli impiegati regolari tal-ezma u dan ifisser li r-regolaturi nazzjonali jinsabu fl-istess diffikultajiet u dawn l-SMEs huma finanzjati mir regolaturi nazzjonali. ħut minnhom m'għandhomx ir-riżorsi biex jiffinanzjaw dawn l-SMEs u jaslu għall-eżma. Jiġifieri waqajna lura fir rigward ir-reklutaġġ tal-SMEs minħabba dawn il-problemi ta' riżorsi anke fuq livell nazzjonali. Qed nippruvaw ntejbu l-proċessi ta' reklutaġġ imma ma stax tagħmel eh, il-mirakli għandek kwistjoni ta' pagamenti mill-awtoritajiet nazzjonali li huma stess għandhom problemi ta' austerità Fuq il phase naħseb illi mod ġenerali qed nippruvaw naslu għal soluzzjoni kemm fuq emir kif ukoll fuq CSDR li twassal li taħdem. Nżommu mal-impenju rekwiżiti tal-G20 minn banda u mill banda l-oħra nafu li ċertu oqsma speċifiċi hemm problemi, speċjalment tal-istituzzjonijiet iż-żar għall-implementazzjoni tar-regoli u regolamenti. Nafu per eżempju għal kumpaniji żgħar u l-istituzzjonijiet finanzjarji żgħar diffiċli li jkollhom servizzi ta' klirjar u f'dan ir-rigward ħadna wkoll l-approċċ ta' fejżin fil-dokument ta' konsultazzjoni fuq il-rekwiżit ta' klirjar ċentrali. Fuq CSDR m'hemmx fejżin espliċitu imma mill-banda l-oħra hemm lokal manuvrar u għalhekk inħarsu lejn din il-flessibilità biex niżguraw li dan jista' jiġi implementat. Prattikament għaliex fl-aħħar mill-aħħar fl-interess tagħna li dawn il-parteċipanti tas-suq jistgħu jaħdmu b'din is-sistema. Imma ovvjament irridu nirrispettaw il-level numru wieħed u m'hemmx fejżin fis-CSDR fil-level numru wieħed. Now for the Alde, Michael Toyer. Grazie ħafna sa Michael uh, Toyer, kjoċbuk għall-Alde. Grazie ħafna, Sir President. Għandi zerġ mistoqsijiet. L-ewel net jena nishtiq nistaqsi mistoqsija l-Andrea Andrea aħna informawna li kontribuzzjonijiet għal BRRD fil-fatt f'ċertu pajjiżi ħajkunu marbuta ma' e, esklużjoni li kam mit-taxxa, pereżempju fil Franza iżda mhux fil-Ġermanja tukasi li BA. Ma taħsibx illi minħabba raġunijiet ta' kompetizzjoni, kompetittività għandna din tista' tirrappreżenta distorzjoni fil-kompetizzjoni tieni mistoqsija tiegħi hija fuq eh, l awtoritajiet ta' kontroll meta aħna nħarsu lejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u l-komunikazzjoni ta' bejnietna aħna f'dak li għandu xaqsam il-dispożizzjonijiet legali għal Eh, eh, s-swiq finanzjarju, fondi ta' investiment, tkellimna ħafna, issa tkellimna fuq il-single rulebook, u aħna nafu li aħna rridu nanalizzaw l-armonizzazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea, u jekk intom ikolkom tevalwaw l-integrazzjoni u l-armonizzazzjoni. Aħna fiex wasalna zbu intom, intom kif tistaw tiġudikaw il-situazzjoni li nsabu fija aħna mqabla ma' situazzjoni li nsabu fija l-Istati Uniti. Grazie. Is-Sur Andrija, kjoġbok. Iva, grazzi ħafna dik il-mistoqsija. Dwar l-ewwel mistoqsija ma ħsibx li nista' wieġbek fit-tul. Huwa veru li f'ħafna qosma differenti hemm regoli ta' taxxa differenti illi qegħdin ikollhom impatt fuq eh, il-level playing field, per eżempju, il-limiti ta' ċertu dispożizzjonijiet li jaffetwaw l-assi u anka l-kapitali ma kontx naf il-different, li jem daqseg differenza fil-kontribuzzjonijiet u koll għal-font iżdaħna nafu minnaħa illi bħala regolaturi nafu illi jem dawn il-differenzi ġifi aħna ikunu l-estin provaw għal-menu sabiex namlu tajjeb għannu qasijiet. Issa, fuq il-tentativ li ħna nipruvaw normalizzaw dan kollu, iva jiena naħseb illi vera li sar il-progress ma naħsibx li hemm għalfejn noqgħod ngħidlek minn wieħed sa fi wasalna. Jiena naħseb li dak li nixtieq ngħid huwa illi isna nippruvaw qatra qatra nbatlu oċean sieħ, inkollu nindunaw li hemm ħafna u ħafna x'fadal li jsir aħna izviluppajna definizzjoni mis-sena li għaddiet aħna ilna nimplementaw 7000 daw, minn dawn il-databanks għal pubbliku naħseb li verament dan jirrappreżenta progress importanti ħafna li aħna kburin bih. Ringrazzjak. Iva, grazzi, nixtieq nikkummenta fil-qosor jekk fimt nistoqsija mistoqsija tajba mit-traduzzjoni illi xinja situazzjoni aħna dak li normalizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea meta mqabbla mal-Istati Uniti, jina nixtieq ngħid illi aħna nixċin nagħmlu progress kbir f'dawn l-aħħar ftit snin. Aħna rajna li l-kriżi finanzjarja kienet qed taffettwa ħafna l-protezzjoni tal-investituri u tefaddaq xejn daqan lura iżda fuq is-suq waħdini aħna tejjeb ħafna sitwazzjoni minn direttivi issa għaddejna l-ħafna regolamenti għandna l-emir il-regolament ta' short selling illi huwa importanti ħafna li jista' jena sabiex nevitaw id-differenzi bejn l-istati membri u fuq u bosta ħrajn, nasab il-ġiviri minn dan il-lat, rinaxxinna namlu ħafna progress. Jina kikun għati volta 6 minn 10, li skont ta' sistema l-andiza dan ifisser li bil-kem kem għadin mixin tajjeb, ġiviri, ma u fadal xie jisir, fadal ħafna progress li għandu jisir fuq il-level tal-standards, għalli beg verament ikonna din l-idea tas-suq waħdini tal-kapital fl-Unjoni Ewropea. Issa minna l-oħra dwar il-konverġenza jekk is-supervizuri mhumiex qed jimplementaw ir-regoli kollha bl-istess mod. Għad fadal ħafna xi jsir għad għamilniex minnix biżejjed progress dwar dan kif għamilna fuq il-ġabra waħdanija tar-regoli. Issa Fabio De Massi għal-gwe. Grazzi ħafna, Sur President, għandi ftit mistoqsijiet li nixtieq insaqsi lill-Sinjur Enrija. L-ewwel nishtiq nixtieq ngħid li jiena mħasseb ħafna fuq il-fatt illi naħseb illi qed għandna daqsxejn ta' konflitt fid-dispożizzjonijiet u ir-regoli dwar il-Banek u l-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena konvint li l-Banek Ċentrali għandhom jikunu konsidrati bħala last resort, ġiviri għal kwistjoni ta' insolvenza, waħna rajna li fil-Portugal, il-Bank ċentrali tal-Portugal, u kol kienet jihu kompetita supervizjoni, dan kienet joħloq ċertu problemi. Aħna rajna dan li saru kol anka fl-Ingilterra, u aħna rajna li relazzjoni bej l-Ingilterra u l-Bank ċentrali kienu daqxej kom ta' zzejet, istan dawn mistoqsijiet, aħna nafu l-krizi finanzjarja ħarġet minn il-sistema ta' shadow banking u nixtieq instaqsi mistoqsija. Intom kemm taħsbu illi hemm problema fis-supervizjoni? U il-kwistjonijiet li għandhom xieqsmu r-revizjoni tal-kwalità, kif dawn mhumiex qed jorbtu ma' din is-sistema ta' shadow banking. know, smajt bosta u ukoll li hemm dibattitu dwar l-istress test li għandhom ikopru wkoll l ajuna statali li tista' tingħata. Dan huwa veru minnu dan jew eh, l-għajnuna statali edha tkun konsidrata fil-revizjoni tal-kwalità tal-assi, l-asset quality review. Aħna nafu li hemm differenza wkoll fil-standards tal-IFRS. Dan kif qed jirrifletti fuq is-sitwazzjoni, Sur Enrija Kjoċbak. Iva, dik kienet l-istassija ta' mistoqsijiet, għan iprofa nġbor it-tweġibiet kemm jista' jkun fit weġiba waħda u nqassar mela fuq il banik Ċentrali u l-funzjonijiet ta' supervizjoni u l-funzjonijiet l-oħrajn, naħseb nista' nibqa' li tkellem fit-tul ħafna nafu li f'ħafna pajjiżi kien hemm ukoll nuqqas ta' komunikazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet li waslu wkoll għal eh, fatt li l-kriżi marret iktar lura mill ehm, U aħna nafu li wkoll minħabba l-kriżi kien hemm ħafna banek li ma ħadmux tajjeb, ma setawx ukoll jagħmlu x-xogħol tajjeb minnaħa tal awtoritajiet ta' supervizjoni. Ma naħsbux li hemm modelli u aħjar minn modelli oħor, iżda meta jkun hemm il-potenzjal ta' konflitt hemm bżonn li aħna jkollna firewalls ta' protezzjoni li jgħinuna illi nerbu dan il-konflitt. U jiena naħseb illi l-leġizlazzjoni da tenna sabiex aħna nistabilxu dawn il-firewalls. Issa dwar sistema ta' shadow banking naħseb illi huwa veru illi minn banda aħna qed naraw li kien hemm ċertu żviluppi pożittivi u l-banek kellhom inatfu jirregolaw il-balance sheets biħu xi assir xi ftit minn dawla l xtraw minn investituri. minn barra il settur bankarju li b'xi mod u wkoll għal proċess ta' kontroll u kontribwixxu wkoll għaż-żieda fuq id-dipendenza fuq is-swieq kapitali U aħna s sotu ma jkunx dan tip ta' ċaz dirett, iżda minnħa l-oħra jekk aħna ħanħarsu li settur li huwa regolat ħafna u settur ieħor li mhuwiex, iżda tnejn li huma qegħdin jagħmlu l-istess funzjoni hawnhekk jista' jkun problema. Dak li huwa importanti ħafna huwa li aħna nipproteġġu l-attivitajiet tar-riserva u dawk illi jkunu qegħdin jipprovdu s-servizzi tal-banek u dawk li jkunu qegħdin jagħtu il-kreditu jkunu regolati bħala banek għalli bekk aħna nikunu nistgħu niggarantixxu li kulħadd ikun fuq l-istess livell. Nafu li dan mhuwiex il-każ allura qed naħdmu ħafna iktar fuq dan issa fuq eh, l-istress test. Aħna ma nix għedin ninkludu l ajna statali f'dan il-kontest. Aħna naturalment għedin namlu evalwazzjoni għabbażi tal-balance sheet, tal-banek, un bat deroga dawk il-banek li palissa għaddejjien u qegħdin jirċievu l-għajnuna statali u qegħdin nitrattawhom b'mod differenti minħabba li dawn il-banek ħafna drabi kollhom bżonn minħa tal-Kummissjoni Ewropea permess sabiex huma jnaqsu l-balance sheet tagħhom. Iżda l-balance sheet tagħna hija bbażata fuq evalwazzjoni tal-balance sheet li ttieħdet f'perjodu partikolari ta' żmien ma nippermettux li l-banek ikunu jistgħu jbidlu l-balance sheet, ġifieri aħna nippermettu li l-banek ikunu jistgħu jagħtuna r-riżultati skont il-balance sheets dinamiċi Naturalment aħna nqisu kol ristrutturar li kien mitluk mill-Kummissjoni, iżda aħna qed inpoġġu l-banek fuq l-istess livell skont it-templates tagħna li aħna nimponu fuq il-banek għal disclosure u mbagħad aħna naraw li nġbru informazzjoni dwar ir ristrutturar li kien impost minnaħat l kummissjoni Ewropea. Issa fuq l-IFRS, l-standards u l-implementazzjoni ta' daw l-standards, aħna fċertu oqsma qegħdin nippruvaw nisterilizzaw mill-perspettiva eh, minn din il-perspettiva il-differenzi li hemm bħalissa fl-standards tal-kontabilità hemm min qed jimxi skont standards tal-FRS, min qed jimxi skont eh, standards tal-GAP, ġifieri aħna qegħdin naraw li jkollna standards li jkunu simili għal kulħadd iżda nafu illi xorta waħda il-standards tal-IFRS mhumiex tkun implementati kif suppost fis-settur bankarju u supervizuri ġili jagħtu pariri illi jigwidaw lil banek f'direzzjoni differenti ġifieri hemm bżonn narmonizzaw daqsxejn iktar ix-xogħol tagħna f'dan il-lat. Sven Giegold, Nick Joġbak. Insallim qed nieħu gost li qed nerġa' narak ħans aħna fl-ħar ġislatura tal-Parlament konna approvajna rapport fuq il-bażi legali għatlet istituzzjonijiet u l-fatt irridu nirrevedu din il-bażi legali. Il-Kummissjoni ħarġet l-opinjoni tagħha fuq din il-bażi legali na nixtieq inkun naf intom kif sibtu li ħadem il-Parlament Ewropew. X'taħsbu fuq il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u x'tip ta' effett jista' jkollna fuq il-ħidma tagħkom jekk aħna ma naslux għal reviżjoni tal-bażi legali u nkomplu naħdmu fuq il-bażi legali li għandna bħalissa li għandkom bħalissa. Taħsbu li jista' jkun hemm ċertu problemi, x'tip ta' konsekwenzi konkret? forsi jista' ikun hemm għal-mandat tagħkom u għal-ħidma tagħkom ta' kuljum. X'tip ta' limitazzjoni tista' timpon il-bażilika li għandkom bħalissa issa nixtieq insaqsi xi mistoqsijiet lil Lajopa. Intom qegħdin taħdmu kif qalet il-Kummissjoni fuq il-kalibrazzjoni tal-Long Capital Resources. Il-Ajopa f'jannar ta' din is-sena fil-fatt kienu ħarġu proposta għabbażi ta' ċertu informazzjoni. Saħna nafu illi din l-informazzjoni was Mbagħad waslet għal naqis tal-kapital. No, fil-provista tal kapitan jina naħseb illi intom kif din kont tkopru din il-ħagġa fl il delegati din l-attitudni prudenzjali edha tkun inkluża u kollu taħsbu illi dan illi kien ippreżentati korrispondi mal-situazzjoni kif in verità, ningrazzjak. Sir Bernardini. Grazzi ħafna zvent ta' dawk il-mistoqsijiet. Mela dwar l-ewwel mistoqsija dwar ir-rapport u reviżjoni tas sistema Ewropea. Kif qed tilkom fil-preżentazzjoni tiegħi aħna nilqgħu ir-rapport illi intom adottajtu ressaqtu mingħata il-Parlament Ewropew naħseb illi verament qiegħed ikopri l-iktar kwistjonijiet ewlenin u l-problemi li aħna konna qegħdin affaċċaw kemm dak l-għandu x'jaqsam mal-tmexxija u r-wol tagħna bħala presidenti u anka qegħdin nippruvaw naraw li jkollna iktar supervizjoni, iktar konsistenza fis supervizjoni u aħna qegħdin nikkonsidraw l-bidlit li intom proponejt u naħseb li hemm ċertu elementi komuni bejn il rapportakom u r-rapport tal-Kommissjoni tamaw li ħansibu f'sitwazzjoni fejn ħajkun hemm proposti leġislattivi minn ħadd il-Kommissjoni kien hemm ċertu pariri u rakkomandazzjonijiet li kienu mres diġà sabiex ikun implementati f'dan il-futur qarib illi aħna diġina qegħdin nimplementaw iżda ċertu punti oħrajn illi għandhom bżonn proposti leġislattivi li jistgħu jagħmlu lna ħajjitna aħjar u naħseb illi eh, verament aħna rridu u nagħmlu l bidlit li hemm bżonn fil bażi legali. Sa fuq eh, il-securities naħseb illi aħna għadna ma Aħna analizzajna dan kollu fid-dettal, sena li għaddiet aħna ħriġna b'din l-idea li nisseparaw il-securitization ta' kwalità iktar għolja u dawk ta' kwalità iktar baxxa. U aħna rajnija li kienet interessanti ħafna illi dawk li għandhom li kienu ta' kwalità iktar għolja ma kienux għadin jimxu daqshekk tajjeb u dawk li kienu iktar sempliċi kellhom bżonn ta' inqas rekwiżiti tal-kapital u kienu qed jimxu mod iktar sempliċi u ċar. Imbosta modi differenti kif tista' tinterpreta l-informazzjoni li tkopri perjodi differenti l-perjodu tagħna jikopri il-perjodu tal-kriżi ekonomika fejn hemm iktar volatilità, iżda tista' tidħol iktar fid-dettall u propju aħna provajna illi jkollna l-iktar approċċ sempliċi possibbli u possibbli tidħol fid-dettall u tħares lej lassi u mbagħad tista' tagħmel iktar distinzjoni żdalina li iktar ħaġa importanti hija li l-kalibrazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ir-riski u fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna ma nagħmlux dawn kollu aħna żgur li nkunu qed nitqu bina nfusna minħabba li nkunu qegħdin impoġġu ċertu ammont ta' riskju fis-sistema U kif għattilkom ħafna drabi, jina naħseb li naturalment kemm il-fondi ta' insigurazzjoni kif ukoll fondi tal-pensjoni jista' jkollhom rwol f'dan it-kabbir sostenibbli u proposta l-ekonomija Ewropea u sabiex inkun sinċir jiena kieku nkun ħafna iktar imħasseb jekk inkompli nara sitwazzjonijiet fejn qed nifukaw ħafna fuq il-banek u fuq is-sovereign banks u tip ta' exposure li għandhom il-kumpaniji tal-assigurazzjoni milli eh, l-securitization u eh, dawn l-elementi li semmejt inti, pero jena naħseb illi hemm post elementi oħrajn li ħasbuni, bħal per eżempju l-kapacità li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni kun jistgħu jevalwaw dan ir-riskju aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-kumpaniji l-kbar, issa anke l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju jekk għandhomx il-kapaċità illi jħarsu li dawn eh, is-securities f'dawn il-proġetti tal-infrastruttura jkun jistgħu jevalwaw u l-araw l-ammont ta' riskju involut. U għalhekk għandna bżonn iktar securities importanti li aħna eh, ikonna eh, il-possibilità li namlu xogħolna sew. 30 sekonda, Iva ħan prova l-wieġeb fi 30 sekonda fuq il-ħarsin tal-investimenti vera li hemm xoqqa li aħna nkunu iktar attivi, naħseb li iktar ħaġa siwja illa issa għandna reġizlazzjoni li kienet implementata u għanna ġizlazzjoni anka fil-kuntest tal-nifit u li verament tista' sabiex nagħtu iktar priorità li l-ħarsin għal investiment Aħna nasbu illi għadin nibdlu wkoll ir rizorsi għall prioritajiet tagħna, iżda diskutejna wkoll bosta punti oħrajn u anka l-kummenti personali dwar il-fatt li għandha tingħata iktar seta' ħalli tingħata aktar informazzjoni sa dwar l-trasparenza dwar l-standard nasib li iva nistaw namlu passaħna aħna u kol ħan nkun iktar disciplinati dwar it-tip ta' informazzjoni li natu aħna l-partijiet interessati u anka meta nirċivu l-informazzjoni naħda l partijiet interessati ningrazzjak. Ija, issa għanna l-Bernard Munu għal-Nananski. Grazzi ħafna, Sur President. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar responsabiltajiet bejn il-PCI e u l-Awtorità Bankarja Ewropea nara illi l-PCI e fil-fatt edha tkopri il-funzjonijiet ta' trattat. Jista' fl-istess ħin il-politika monetarja waħdanija ma diġ teżisti minħabba li l-banek qegħdin jaħdmu b'mod iktar indipendenti minn xulxin din xi ħaġa pożittiva fil-fema tiegħi. Issa li aħna tkellimna fuq il-LTROs u ċertu kol miżuri li kienu implementati mill-Istati membri. u l-politika monetarja nija sa saret tħarbita s-siħa ġifieri nistgħu nifmu għalfejn is-sur Draghi jgħat jagħmel dak li qed jagħmel issa fuq l-Unjoni Bankarja fuq ġestjoni tar-riskju naħseb illi aħna rridu naraw illi il-Bank Ċentrali wkoll ikunu minn ta' quddiem Intom għandkom anke għamiltu l-ewwel stress tests. Jista' aħna nafu li Bank Ċentrali Ewropew għandu iktar setat kellu setat tiegħu iktar imsaħħa u aħna nafu illi dan ix-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew mhux miexi fuq l-istess eh, livell tal-IBA, anke fuq il-banek eh, sistemiċi. Nafu li huma ddeċidew diġà dwar dan mal-istati membri, allura naħseb illi Eddin nitkellmu wkoll anke fuq il-fatt li hemm xiertu aġenziji li mhux qed jiffukaw biss fuq il-kompitu tal-sorveljanza. Aħna naħsbu l-din raġuni intom biex taħsbu li tagħmlu fuq l-ġemonija tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ma taħsbux illi s-supervizjoni Ewropea għandha tkun koperta kif kien issuġġerit fir-rapport f'Lulju. U jekk l-entom kif beħsibkom taħdmu mal-Bank Ċentrali Ewropew? fit-tfassil ta' xogħol li rrid isir fil-kwart sena li jmiss, fit-tliet xhur li ġejjin ġifieri. Dwar l-investiment, pereżempju, għall pubbliku ġenerali. Sur Enrija, Iva, grazzi ħafna ma nafxek fimċ il-ponti kollha li semmejt inti nittama li ħankun nista' nwieġbek fuq il-maġġoranza tal-punti li semmejt. Jiena naħseb li rridu nkunu ċar il-Bank Ċentrali Ewropew mhux qed jieħu xogħol li kienet jagħmel bank l autorita Bankarja Ewropea. Aħna qatt ma kellna dan ix-xogħol tas supervizjoni tal-banek, dak li issa ħajamel il-Bank Ċentrali Ewropew kienu kompiti li s-soltu kienu fidejn l-autoritajiet nazzjonali mhux qed ngħid li dammu ħajbiddel xejn, naturalment ħajbiddel il-mod ta' kif aħna naħdmu fil-BA, aħna xolna ħajinbidel f'ħafna modi differenti. Il-Bank Ċentrali Ewropew ħajitlob lilna illi aħna noħorġu b'dan single rule book, b'dan il-ġabra maħdanija ta' regoli minħabba li ħajkun hemm problemi sabiex imbagħad nimplementaw din is-sorveljanza fil-Ġermanja u fi Franza bl-istess mod pereżempju. Issa dwar l-istress tests jiena dejjem fiħdan dan il-kumitat li aħna ma tantx aħna kuntenti fuq it-tfassil dwar it-tfassil legali ta' responsabilità tagħna minħabba li aħna għandna riskju li nitilfu reputazzjoni tagħna minħabba li m'għandniex il-possibilità il il li nevalwaw ir-riskju involut fl-istress test. Dan mhux ħajinbidel, iżda fl sissina aħna rrekomendajna l-awtoritajiet kollha fl-Unjoni Ewropea sabiex jagħmlu din ir-reviżjoni tal-kwalità tal-assi l-asset quality review u għad żona euro nafu illi ħajoħsib l bank Ċentrali Ewropew u għal banek l-oħrajn apparti barra mid-żona euro ħajkunem hemm u koll ċertu affarijiet li aħna fuqhom ħankunu qegħdin naħdmu wkoll. Waħna qed nagħtu ħafna attenzjoni l-metodoloġija, l-mod kif tal-informazzjoni, l-kooperazzjoni bejn l autoritajiet Ewropew u l-awtoritajiet lokali li dawn għalihom għall-bank kollha fl-Unjoni Ewropea japplikaw l-istess regoli, dawn ma regoli importanti ħafna li nkunu l-istess ħalli nkunu nistgħu inqablu l-banek kemm dawk li qegħdin fiż-żona euro dawk li qegħdin barra żona euro. nix ngħidulkom li għandna 46 kolleġi u gruppi li aħna qegħdin nikkontrollaw kien hemm ħames stabilimenti biss li kienu fi żona euro aħna nikkontrollaw ħafna wkoll autoritajiet li għadhom ma jnaqdux minn il-sistem u aħna qegħdin nippruvaw naraw il-noħol u għafas regolatorju li japplika għal kulħadd issa fuq ix-xogħol ta' supervizjoni għandi bżonn ta' ħafna iktar ħin sabiex nidħol fid-dettall, pero aħna qegħdin nippruvaw niżviluppaw metodoloġija li tista' tkun implementata b'mod konsistenti kemm il-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll mill-awtoritajiet l-oħrajn illi jaqgħu barra l-SSM u din tinkludi wkoll kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u lokali. Grazzi. Wara dan ir-round ta' mistoqsijiet, issa nistgħu niġbru l-mistoqsijiet. Flimkien nitlob l membri sabiex ma jitkellmux għal iktar minn żewġ minuti. Nibdew l-ewwel grupp ta' mistoqsijiet. Nibdew bis-sur Okmark. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Grazzi President, grazzi għal dawn il-preżentazzjonijiet, Sur Andrija. Inti tammejt fil-preżentazzjoni tiegħek il-frammentazzjoni tas-swieq finanzjarji Dan huwa punt importanti ħafna, punt tatlu importanti ħafna d-diskussjoni tagħna eh, l-istess bħal meta nitkellmu dwar l-Unjoni Kapitali, l-Capital Union li xi ħaġa li ġa għandna jisimha l-Unjoni Ewropea. Però fl-istess waqt li qed nitkellmu dwar dawn l-affarijiet qed naraw frammentazzjoni u jkun interessanti kieku forsi tliet ħalintom, anke jekk naf li ma tantx hemm ħin. U e, ċertana jider da xie dizappuntat. Tista forsi t-telabara aktar ftit dwar xini dil-frammentazzjoni, anka dwar il-konsekwenzi ekonomiċi mill-lat ekonomiku u mill-lat u kol ta' supervizjoni. Jek tista tagħmel dan f'żewġ minuti jkun vera tajjeb, nkun vera kuntent. Say one minute, so more. Minuta mm, biex ikon iktar risposti. Minuta jkun tajjeb ukoll bonus, anzi. Naddu għas-Sinjura Pervax Beres. Grazzi, Sinjur President. Għandi mistoqsija tlieta li jintom. Eh, Fil-Kommissjoni Ewropea ser jkun hemm viċi president eh, responsabbli ta' regolamentazzjoni aħjar. Qed nara ċertu riskju hawnhekk. Jekk taraw in-numru ta' standards li jintom suppost tieħdu ħsieb, li jintom qegħdin tieħdu ħsieb, x'bilanċ taraw bejn il-bżonn li ninforzaw il-leġiżlazzjoni fejn il-kompetenza ġiet definita fuq il-livell numru 2 u l-approċ ta' regolamentazzjoni aħjar ser eh, tinkludu din il-xewqa ta' regolamentazzjoni oħrar biex tejna aktar f'dan f'dan ix-xogħol kollettiv. Sur Enrija jiena naf li eh, qabel um, kont rapporter li hija diretta ħafna fuq għandha piż dirett ħafna fuq ħafna investituri tar retail u dak li kellna f'moħħna dwar il-leġiżlazzjoni tal-tin level kienet l-organizzazzjoni ta' panel tal-konsumaturi. Kif ser eh, tinkludi dan il-rekwizit? Għandek f'moħħok li tuża dan il-metodu biex jgħidkom taħdmu fuq leġizlazzjoni u standards fis-setturi oħrajn? Mandi l-ebda mistoqsija speċifika s-sur Bernardino nixtieq nilqaw biss. L-sur Major nistaqsik dwar kif il-mif eh, tanalizza l-analizi finanzjarja. Analizi finanzjarja hija meqlusa bħala benefiċċju mhux monetarju. Dan ħolaq ħafna diskors bejn intermedjarji f'dan il-qasam tant kritiku tista forsi tatina xi informazzjoni dwar dan? Thank you, Chairman. Uh... Grazzi, Sir President. Nishtiq nifra li tlet uh, autorit tlet uh, persuni fis-supervizjoni naħseb li għandhom xogħol diffiċli ħafna u diffiċli tarmonizza prassi differenti fuq il-livell tal-Stati membri fir-rigward ta' protezzjoni tal-konsumatur, mekkaniżmi li jassiguraw um, stabilità finanzjarja, stabilità, eccetera tasbu li għandkom bżonn ta' iktar kooperazzjoni mhux biss mal-awtoritajiet nazzjonali ma' wkoll ma' istituzzjonijiet ta' riċerka biex bekk inkun nistgħu ikonna appoġġ addizzjonali xjentifiku fl-iżvilupp ta' metodoloġiji u approċċ standardizzat tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsija oħra. hija marbuta ma' dubju personali li għandi. Ġiri naħsbu li rridu, aħna spess naqblu li rridu suq finanzjarju stabli, pero dal-ħodu jena kelli diskussjoni ma' grupp tal-SMEs, inter SME Intergroup, u konnet nitkelmu dwar il-finanzjament tal-SMEs u nħossuna li minħabba din dan il-nuqqas ta' riskju il-banek ma jridux jiffinanzjaw iktar u l lanqas ma jridu jirriskjaw iktar biex jiffinanzjaw l-SMEs. U għanna eżempji ta' SMEs garanziji mill-Fond Ewropew imma ma setaw jiksbu l-investiment il-loans mill-banek minajr kollateral tradizjonali. X'nistgħu nagħmlu f'dan il-każ? Grazzi, Kostas Mavrilis, unbat nanġan il-kelma biex tirrispondu. Grazzi, President. Nishtiq nuri l-apprezzamenti għaj għaxxol li sar sissa kif intqal regolamentazzjoni tajba ja kwistjoni tal-futur u għal daqstant? Nishtiq insaqsi mistoqsijiet speċifiċi ħafna direttament mid-dikjerazzjoni bil-miktub tas sunarnrija li xaġa li semmejna unek ukoll. Dija kwistjoni ta' tindif tal-balance sheets tal-banek. Bażikament, l-approċ sissa li jena naf biħ et jibih assi li l-investituri oħrajn. Żewġ mistoqsijiet speċifiċi dan jaqdi ir-rwol tal-protezzjoni tal-konsumatur 100% u ġieli is li l-ristrutturar permezz ta' mod istituzzjonali fiħdan il-bank, il-sistema tal-bank innifisa. Sar ħafna diskors dwar frammentazzjoni senatikom eżempju realistiku ħafna ta' fermentazzjoni, cash shortage u bidla fil-ownership tal-banek. F'ċipru terz tal-ikbar bank ġi trasferit b'ammont li kien saftit snin ilu immaġinabbli. Ammont zaħir ħafna. Forsi għaw min jgħid l-ownership tal-banek ma tamix differenza. Jiena nemmen li IVA għan tamel differenza b'mod partikolari fir rigward tal-SMEs. U l-aħħar ħaġa nixtieq nisma' kumment dwar dan mod partikolari dwar is-sekuritizzazzjoni tal-negozji żgħar u l-aħħar mistoqsija u hekk speċjali l-ħin din hija l il-level baxx tal-riċerka disponibbli għal investituri żgħar dan jista' jwassal għal proibizzjoni ta' ħafna iktar minn dawn is-servizzi finanzjarji nixtieq inkun naf inti x'taħseb dwar dan, intom x'taħsbu dwar dan. Nista' nibda, nista' nibda fuq żewġ mistoqsijiet minn anti Sinjura Beres fuq ir-regolamentazzjoni aħjar fuq il-bilanċ jiena semmejt fl-interventi l kwistjoni ta' regolamentazzjoni aħjar. Dan huwa dak li għandna nagħmlu dan huwa bilanċ iva. Aħna t-tlieta li aħna għandna ħafna x'nimplementaw irridu nagħmlu b'dan b'mod smart żgur. Din hija rilevanti ħafna mal-post evaluation għaliex ejjew inkunu ċari. Xi kultant għad żbieħ ma jaħdmux fil-prattika, u rridu noqogħdu attenti biex jekk ma jaħdmux nibdluhom. U din hija xi ħaġa, pereżempju fuq id-disclosure. Aħna għamilna ħafna affarijiet fuq disclosure sena wara sena r-realtà hija din li nies ma jaqrawx u għallaqsant mhux qed niksbu r-riżultati li aħna kien xtaqna minn din id-distorsjoni. Rridu nibdlu dan tip ta' approċ mill bażi regolatorja. Fuq il-preps nixtieq nikkonferma li ser ikonna testjar tal-konsumatur f'matul il-proċess tal-iżvilupp tal-, tal Eh, three-page key approach, dan huwa fil-pjantan ovvjament, u ser ikollna wkoll panel tal-esperti li si integra ir-rappreżentanti tal-konsumatur biex nanalizzaw ipotezi differenti ta' kif ikollna indikaturi ewlenin fuq l-ispejjeż u fuq il-riċerki fuq ir-rewards. Din hija parti mill-smart regulation ukoll. Grazzi, min jixtieq jitkellem issa, Sur Andrija kjoġbok. Forsi għandin il-foka fuq żewġ kwistjonijiet mm, anke minħabba il-nuqqas ta' ħin. Il-kwistjoni ta' fermentazzjoni marbuta ma' l-kwistjoni tal-SMEs. Naħseb li huwa tajjeb li ngħidu li aħna kon qegħdin naħdmu fuq il-Capital Market Union, provajna niksbu Capital Market, il-nużmien issa li jiena nippruvaw nagħmlu dan għal 20 sena aħna għadġilna dan il-proċess fl ħar snin u fl-istess ħin aħna għadna ma wasalniex hemm ma' sem frammentazzjoni u hemm eżempju ċar li jekk hemm investitur f'pajjiż li jrid jinvesti f'SMI dejjem ikun bias dan li l-SMI jkun ġewwa pajjiżu għaliex huwa nħossu inċert fuq SMEs partijiet oħrajn tal-Ewropa. U għal daqstan nistgħu nagħmlu progress hawnhekk u noħolqu ikbar għall finanzjament tal smis Elementi ta' dan ikunu iktar Eh, SMEs iktar sempliċi, iktar ċari, aħna tajna suġġeriment li l-Komissjoni biex jagħmilha possibbli għal SMEs iżgħar li huma mniżla fuq is-swieq tal-MTF biex jirrapportaw mhux għabbażi tal-istandards nazzjonali imma għabbażi tal-lejnuni tal-SMEs biex bekk innaqsu din l-informazzjoni. Emmi ħafna miżuri ta' kif nidħlu fl-integrated market for SMEs fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll nikkumenta fuq il-kwistjoni tar-riċerka, ir-riċerka fil-dinja tal-MIFID. Il-mod ta' kif aħna nagħmlu ir-riċerka dan spiss ikun miġbur ma' tranzazzjonijiet mal-brokers u għal daqsant manager tal-portfolio jitlob għas servizz ta' broker biex jagħmel it-transazzjonijiet f'dak l-ispejs ta' transazzjoni hemm ukoll kopert eh, ir-riċerka. U l kwistjoni hija din li ma' stadju l-livell ta' transazzjoni qiegħda twassal għal livell ta' riċerka flok għal kwalità. U għal daqstantu għatajjeb li nanalizzaw il-rabtiet li jem u naraw xinu tajjeb u l-aħjar model. U fl-istess ħin inti rrid tittoħroġ model fejn riċerka għada disponibli fostom fil-SMEs iż-żar. Aħna rċivejna ħafna kummenti fuq din il-parti tal-proposta, edin nanalizzaw l-reazzjonijiet tal-stakeholders u naħseb li għalissa jkun kmini wis biex namlu preġudizzju fuq il-riżultat ta' dan id-debattitu. Pero inti ma jridx ikollok model fejn l-ispinta r-riċerka hija bbażata fuq it-transazzjonijiet imma minnaħa l-oħra inti tittasikura li jkun hemm kopertura wiesa' bizzejiet u li l-SMEs għadhom koperti minn riċerka. Grazzi, Andrea. Fuq il-kwistjoni tal-frammentazzjoni din kienet ta' tħassib kbira li naħna rajna matul il-kriżi li kien hemm regress fil- integrazzjoni tal-swiq bankari dina viżibbli fir-rigward tal-tnaqqis tal-cross border flows u xaġa interessanti hija li dawn it-tnaqqis deru fuq eh, l-exposure tal-financials, ġifiri huwa l-infra group li trasferimenti tagħhom li t-naqsu mhux ħażin u cross-border groups li kienu l-mekkanizmu fil- settur bankarju tal-retail biex jintegra il-settur ehm, kellu din il-problema. Dan huwa meħtieġ għal daqstant mm, e- qed wassal għal ta' konsegwenzi. Per eżempju, il-politika monetarja ma ġiċ eh, trasmessa fl-istess mod u ċertu SMEs ma benefikawx mill-relaxation tal-din il-politika. F'ċertu każijiet inti għandek banek li kienu taħt stress u likwidità tal-kapital ma setax tiġi imċaqalqa kif rriedu għamilna ħafna xogħol mhux viżibbli wis eh, fir-rigward tal-ksur tal-liġi kien hemm tnejn eh, f'dan il-każ għamilna investigazzjoni kbira u mxejna l-qudiem fuq ta' każijiet. Iżda ovvjament il-punt ewlieni fl-opinjoni tiegħi huwa il-recovery resolution għaliex mm, l-autoritajiet nazzjonali jipproteġu luħom għaliex huma jibżaw li f'kas ta' krizi ridu jħalsu huma Iġifiri, jek inti kollok ftehim kif inti tista' titratta il-kriżi, emmek tkun tista' tnaqqas dawn id-difiżi li għamlu u tippermetti li jkun hemm likwidità kapitali li timxi b'mod iktar liberu bejn il-frontieri. Fuq Better Regulations Gabriel ġar risponda fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa importanti ħafna hija li għal Digi20 package il-pakket ta' Basel li ġi inkorporat f'ħafna mill-inizjattivi aħna nalqu dak li hemm fil-pipeline u ma nerġawx nibdew kif qed jitolbu l-banek li nqisu mill-ġdid għad ta' inizjattivi. Din dan huwa punt importanti għalija. U f'ħafna każijiet, pereżempju l-mod ta' kif il-banek qegħdin jitkellmu kontra dawn il-pakketti li dan qed ixekkel il-self għall-SMEs, jiena ma nemminx li dan huwa l-każ. Ġiġa l appoġġ tagħkom suġġerejna u implementejna support factor għal SME lendings, għal self l SMEs, ġifiri eh, capital required għal SMEs ma ġewx ma sarux iktar riġidi bħal ma saru għal oħrajn u għal daqstant tafu li aħna edin natu sar nibqaw natu li dan il-parlament informazzjoni u rapporti fuq is-self l SMEs. Naħdmu kol fuq securitization biex noħol u iktar għajnuniet eh, u finanzjament li din il-parti tal-ekonomija. Grazzi naddu issa l-grupp li jmiss ta' kelli ma naddu għal Brian Hayes. President, jien għandi mistoqsija qasira ħafna u għandha bżonn risposta qasira ħafna. Mm, mistoqsija hija dwar l-istress tests. Rajt noqqas ta' interess fil-preżentazzjoni tagħkom li tgħidu biċċar li ser ikodna riżultat f'Novembru, jiena saqsejt għaliex kellna ħafna nuqqasijiet u għal ħafna pajjiżi li kellhom tal-inqas tlet test test stress test minħabba l-crash li kellna, dan huwa ostaklu kbir ħafna biex il-banek jamlu lending fl-ekonomija reali għaliex huma ser jżommu l-flus tagħhom jekk ikunu jafu jkun ġej stress test. Jenna nistennew żmien twil dawn ir-riżultati. L-ewwel suppost kellha jiġi fil-bidu tas-sena, mbagħad fis-sajf u mbagħad fil-ħarifa. Mistoqsija ċara, ser jkollna riżultati f'Novembru? Uh, Nejna Ġil. Thank you. Signora Ġil. Grazie President xtaqt nesplora ftit punti wara d-dabattitu li kellna f'dan il-kumitat dwar il-budget. Il-kollegi ġa saqsew affarijiet simili li jizlam kej, per eżempju, jena nishtiq nejt li nirrikonoxxi l-izviluppi u r-ruoli tal tal-ISIS u il-finanzjament simili eh, riċenti mhux eżattament sodisfaċenti u l-Kummissjoni fil-fatt ħarġet ukoll rapport fawissu modelli alternattivi. Jiena nixtieq insaqsik x'taħseb li huma l-aħjar li huwa l-aħjar mudell ta' finanzjament? U minħabba wkoll li għandna restrizzjonijiet tal-budget, xinu ma l-alternattivi l-oħrajn? Naf li inti rispondejt dwar is-sekondment imma nixtieq inkun naf jekk analizzajt teknoloġiji ġodda għaliex kien hemm tħassib dwar il-ġbir tad-data. Naf li l-analitika tad-data tista' indirizza ħafna minn dawn il-kwistjonijiet u tafu esplorajtu dawn biex tippruvaw tilħu l-obbligi legali. Sur Bernardino tkellimna dwar in-nuqqas ta' flessibilità dwar il-kriterji tal-Kommissjoni edin nitkelmu dwar il-bilanċ nazjonali, kwistjoni ta' lingwi. Intom tlaftu jekk tistawx tiġu eżentati, nistaw ngħidu b'xi mod aħna biex nresqu eh, natu spinta lil każ takom dwar il-konverġenza supervizjorja. Lesis ġiet ehm, stabilita biex toħloq kambju u di biex tipromovi iktar konverġenza supervizorja. Lima eh, azzjoni għamlet lezma biex tassigura li regoli tassu uniku jiġu applikati b'mod indaqs bejn l-istati membri kollha u li ma jkun hemm lebda possibilità għal arbitraġ regolatorju. U sur Bernandino insaqsi din il-mistoqsija, inti qed li qed tippjanaw li żidu il-peer reviews u għedtu li saru tlieta jekk is-sera żbal tista' tikkjarifika li ma kienux kienu il riżultati Grazzi. Is-Sur Langen jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President għandi tliet mistoqsijiet ostra. L-ewwel mistoqsija lis-Sur Enrija. għamlu wara l-4 ta' Novembru allura meta l-standards ħa jkunu stabiliti mill-Bank Ċentrali Ewropew, intom ħa siru d-Dipartiment tal-Bank Ċentrali Ewropew, jew ħa tibqgħu kif intom bħalissa. Dini hemm mistoqsijiet interessana ħafna tweġiba għalija. Is-Sur Bernardino x'insaqsik intom tkellimtu fuq l-smart regulation, iżda l-attivitajiet u l-isti tal-attivitajiet tiegħek qed jitkellmu eżattament fuq xi ħaġa li qed tmur il-kontra ta' dan l-smart regulation. Kif intom beħsibkom tintroduċi din dan il-kommentazzjoni sex smart? Issa sur Major, nixtieq eh, insaqsi jkun ngħidlek li fil-fatt il bira ħana diġà ddiskutejna fuq id-derivattivi mal-Kummissarju Barnier u dwar l-obbligi tal-clearing. Qed nafu qed naraw li din mhix qed tkun imposta fuq il-boros tal-Istati Membri. Jiena naħseb illi allura inti x'taħseb fuq dan, ma taħsibx li l-Kummissjoni Ewropea għandha wkoll eh, tikkonsidra dan kollu fuq ir-regolamentazzjoni li għandu tkun imposta anke fuq il-pajjiżi terzi li ma jkunx hemm dan l-obbligu dwar id-derivativi ningrazzja. Now Renato Soru. Grazzi għandu s-sassur Soru. Grazzi, President, għandi żewġ mistoqsijiet osra għassur Anrija mbagħad wara s-sur Randijo L-ewwel mistoqsija hija simili għal dak li ġa smajt mingħand il-kollega ta' Ċipru. U inti rispondejt iktar kmieni fuq is-simmetrija ta' regolamentazzjoni tas sistema bankarja u shadow banking li qed iva ġili jiġri li l-banek jibijaw l-assi tagħhom minn istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u jitrattaw mod differenti. Nixtieq nkun naf jekk hemmx mod ta' kif nillimitaw it-kabbir ta' shadow banking bil-perikli kollha tiegħu. U wkoll nirregolaw it-trasferiment ta' xi assi finanzjari tas sistema bankarju bankarja għas-sistema għall istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji għaliex dan jista' jipproteġi wkoll min il borrower kif ukoll il-lender tipprova tipproteġihom it-tnejn inti. Xaħat li jrid jissellef jista' jmur għand xaħat per pereżempju, ma nistgħux nispiċċaw kull darba f'idejn istituzzjonijiet finanzjarji mux bankarju biex nsemmi. Eh, għaliex dawn għandhom atteġġament totalment differenti u eh, għandhom interessi interessi mhux totalment differenti anke fir rigward ta' tkabbir u dikjarazzjonijiet din hija problema li jiena nħoss li hija importanti. Kelli mistoqsija Sur Bernardino wkoll żminilu l-Kummissjoni ħarġet dokument uh, fuq is-sistema tal-pensjoni fl-Ewropa, fl f'Ewropa li mhux tikber eh, eh, li qiegħda dejjem tixjieħ fejn m'hemm xogħlijiet jidrilna li fi ftit żmien ser ngħaddu minn erba' ħaddiema l kull pensjonat għal bil-kontra. Is-sistemi tal-pensjoni personali ġili jaf ikunu parzjalment risposta għas sistemi pubbliċi, però jekk dawn huma parzjalment risposta ħaqhom li jkun hemm iktar viġilanza. Hemm xi ħaġa speċjali li tista' ssir f'dan is-settur għaliex bħal ma nafu f'ċertu pajjiżi joħorġu problemi pjuttost serji. Grazzi Andrea Enrija. Iva, grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq nibda bitweġiba malajr malajr. Iva l-kollega, Iva ħajkun hemm ir-riżultati u ser jaslu sa tmiem ta' Ottubru. Fit-tieni nofs ta' Ottubru kif diġà ednilkom. Il-rizultati ser ikunu hemm disponibbli u diġà nkunu publikajna templates bi 12,000 data point għal kull bank. Klim l-ilm mikrofonu l-interpretu ma jistax jisma. Nkompli s-surerrija, Iva ikollok kollox fil-kampjun tagħna. Ikkomunikajna li grupp tnaħħa mill-kampjun li huwa l-BSS tal-Portugal għaliex kien ma kienx ħtieġa ta' ristrutturar. Imma iva, risposta iva. Issa forse naħtaf l-opportunità mill mistoqsija ta' sur xol biex naskuza ruħi ma' sur Mivridis u nitkellem dwar it-trasferiment tal-assi, kwistjoni importanti ferm. Ta' bilħaq kifet hemm kwistjoni ta' regolamentazzjoni meta jkun hemm interface bejn eh, strutturi bankarji regolamentati u l-bqija ta' shadow banking il-sistema bankarja parallela. Naħseb li l-iklerjar tal-karta tal-bilanċi hija kwistjoni importanti għaliex jekk ikollhom assi kwalità baxxa fil-assi tagħhom ma jselfux. Jibqgħu jippumpjaw flus wara l-klient il-ħżiena u ma jiselfux flus għal inizjattivi ġodda ġifiri u frizzati fil-karta tal-bilanċ tagħhom. Jekk jirnexxilhom jirfenaw l-affarijiet bijaw it-telf u anke għattu xi l-investituri oħrajn dan jgħin il-banek jerġgħu isaħħu l-pożizzjoni ta' kapital tagħhom u l-kapaċità ta' self tagħhom. Min punt kif ittum intom it-tnejn għandkom raġun li anke min jissellef ikollu din il-kwistjoni li tkun problema liħ Kif ħansibu tarfa? Rajna li waħda mill esperienzi tal-kriżi hija li jekk ngħaddu lejn mudell ta' distribuzzjoni skont l-oriġni dawk li selfu gradwalment jagħtu self skont is-self li jagħtu jew l-beħ li jagħtu lil ħaddieħor. Hemmhekk ma jkunx hemm screening, ma jkunx hemm self responsabbli u eventwalment ikun hemm riżultat ħażin kemm għal min jissellef kif ukoll is-selliefa ħarin u għalhekk importanti li jkollna kriterji li jippermettu l-banek jibkollhom irridni fidejhom fir-rigward il-ġestjoni tal-kontratti mal-klijenti tagħhom u l-proċess ta' screening u nevitaw li dawn il-klijenti jingħaddew fidejn investituri li m'għandhomx eh, l-approċċ regolamentat tas-soltu fir-rigward il-kontrapartijiet tagħhom fuq l-istabilizzazzjoni ta' standards li għamlet il-Bank Ċentrali Ewropew nar l erba ta' Novembru Ovvjament mhix deċiżjoni tiegħi li naqbdu u fidejkom jekk tiddu talqu l-attività tagħna dejjem fidejkom imma naħseb li r-regolament tal-SSM ma tax responsabilta l-standards tal-ECB. L-ECB għandha l-rwol li tagħmel supervizjoni imma min jistabilixxi l-standards tibqa' fidejn l-BA u hija niftakru li għad hemm ambitu wiesa li kopri 28 stat membru. Ġifieri l-idea hija li xorta temxol fil-direzzjoni tagħna. Fuq il-modell ta' finanzjament nħalli l-kollegi forsi jwieġbu huma. Grazzi Sur Bernardino. Grazzi nista' nindirizza xi mistaqsijiet jien. Fuq il-modelli alternattivi ta' finanzjament aħna konna ċari, definittivament nippreferu li ngħaddu għal 100% finanzjament linja budgetarja mill-Unjoni Ewropea, naħseb li din timxi id fit mal-element tal-indipendenza mill-ESAs fir-rigward kemm l-Istati membri kif ukoll partit interessati oħrajn bħal kommissjoni. Aħna ovvjament għanna rrida li nisploraw il-possibilità li konna miżati mill-industrija u din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu fid-dettall speċjalment meta nħarsu l-qoddim, għaliex jekk liżas kif għandu jkun fl-opinjoni tiegħi ħajaħdmu aktar fuq dal-element ta' konverġenza u konsistenza tu supervizjoni, tassew ser ikonna rwol attiv skonti fil-proċessi ta' supervizjoni, u għalhekk naħseb li din timxi it fit biex nisploraw elementi fuq il-finanzjamenti. Fuq naqqas ta' flessibilta hemm numru ta' eżempji imma biex intikom wieħed in-numru ta' snin ta' esperjenza pereżempju. Dan l-aħħar tlifna mill wieħed mill-iktar impjegati b'esperjenza biex ikolla promozzjoni fil-karriera tagħha ħajret ikolla 15-il sena. U x'ġara marret l-SSM għax hemmhekk m'għandekx dawn it-tip ta' regoli u jkollok iktar flessibilità fir-riżorsi umani. U iva, ippruvajna fir rigward il-Kummissjoni biex ikonna xi tip ta' flessibilità ta' dawn it-tip ta' regoli imma ma kenniex tweġiba pożittiva. Fuq il-reviżjoni tal-pari, peer reviews, għamilna xogħol fuq il-modelli interni per eżempju, fejn kenna numru ta' rakkomandazzjonijiet għas supervizuri nazzjonali u bħalissa ninsabu f'proċess ta' ġornaru biex naraw jekk dawn ir rakkomandazzjonijiet ġewx implementati fil-prattika Aħna nridu l-libertà li dak li jkun jipprovdi servizzi għaliex hemm numru ta' kwistjonijiet li mhux qegħdin ipoġġu f'dubju s-suq uniku imma hemm kwistjonijiet fir-rigward tas-servizzi b'xejn fejn fornituri jkunu f'pajjiż u mbagħad jagħmlu negozju f'pajjiż ieħor hemm elementi ta' kif ħatpoġġi r-rekwiżitu l-elementi meħtieġa għas supervizjoni ta' relazzjoni bejn pajjiż ospitant u pajjiż ta' domiċilju. Hemm elementi li ovvjament jistgħu jittiebu u nistgħu naħdmu fuq dan ir-rigward, anke fuq livell ta' okkupazzjonali u anke fuq il-fondi ta' pensjoni. Fuq regolamentazzjoni intelligenti sur langen aħna tagħmlu sferzi kollettivament fl-Unjoni Ewropea biex ikonna regolamenti intelligenti. Imma jien ma nissottovalutawx l-affarijiet għaliex meta nagħmlu standards u linji gwida mill isas dawn m'għandhomx jitqiesu bħala rdupjar tax-xogħol nazzjonali Il-kontra għandu jkun sostitut l bosta standards u linji gwida li diġa hemm fil-livell nazzjonali. Dak li għanna nifitaw huwa li regolament Ewropew li tpoġġi tagħmel iktar standardizzazzjoni u armonizzazzjoni u mbagħad iktar u iktar minn hekk ikonna regolamenti nazzjonali. Naħseb li dan għandna nevitaw biex bekk ikonna s-suq intern Fuq il-Green Paper fuq il-pensjonijiet li għajmet il-kollega naqbel 100% maħħa din hija waħda mill-kwistjonijiet li aħna kollettivament fl-Ewropa għandna nifukaw l-attenzjoni tagħna fuqha fil-futur. U anke sistemi ta' pensjoni privata għandhom rwol kemm fuq livell okkupazzjonali kif ukoll fuq il-livell tal-individwi. Naħseb iżda li kollox għandu jibda mill-istati membri differenti jirrikonoxxu li meta jagħmlu bidla fil-ewwel pilastru fil-pensjonijiet u naraw li l-pajjiżi kollha qed naqsu l-livelli ta' pensjonijiet għandhom ikollhom ruolu attiv ukoll imbagħad biex jippromovu l-ċittadini eħtieġa li jkollhom pensjonijiet tax-xogħol u pensjonijiet individwali. Inkella fi żmien ftit snin oħra jkollna sitwazzjoni fejn dawk l-nies li jkollhom inqas pensjoni minnaħa naħa pubblika jerġgħu lura. U terġa' tkollok din il-problema x'ma jkunux jistgħu jkollhom għajxin tajjeb meta jirtiraw. U għalhekk l-Ewpa kienet qed tagħti konsulenza lill-Kummissjoni fuq dawn l-affarijiet fuq il-lat okkupazzjonali u fuq il-lat tal-pensjonijiet individwali l-importanti li jkollna qafas Ewropew tajjeb għax iċ-ċittadini rridu jafdaw l-sistema. U biex nkun frank ma'kom, minn artlaqli meta żor ċertu pajjiżi fl-Unjoni Ewropea din is-sitwazzjoni ma kienx hemm. Dak li jkun mhux qed jafda sistema u hemm bżonn li nżidu l-livell ta' standards u l livell Ewropew. ċertu pajjiżi kollox wartu zar, għaddeġ għandhom standards tajbin, imma naħseb li mill-perspettiva Ewropeja aħna rridu nqisu li dan huwa wieħed mill-punti fundamentali biex nimxu qudiem fl-Ewropa. Naħseb li bekk ikonna immaġni tajba ma' ċittadini tagħna u jkollna valur miżjud fl-Ewropa fejn tassew jista' jkollha anke fuq livell nazzjonali. Il-President, grazzi l-aħħar kellim, malajr malajr. Sur Major. Niprofa nżomm fil-qosor u nagħmel l-affarijiet malar kemm jista' jkun fuq tlet punti. l għennet fuq l-obbligu ta' klerjar u fuq l-implementazzjoni. Aħna għaddejjin bruħna u ġisimna fuq dan ix-xogħol fuq l-emir fejn autorizzajna 12 il-CCP taħt l-DMIR il-regolament Europo dwar l-infrastruttura tas-suq Dan ħajintemmu sal-aħħar ta' din is-sena mbagħad għamilna konsultazzjoni fuq l-ewwel obbligi ta' klerjar fuq ir-rati tal-imax, id-derivati u anki l beħ ta' CDS u anki dal-waqt qed nistennew li ngħaddu proposta tagħna l-Kummissjoni fuq ir-rati tal-imax ta' derivattivi. Fuq l-affarijiet l-oħra, nixtieq nisħaq li hemm firxa wiesa ta' kwistjonijiet kemm kwistjoni ta' repożitorji kommerċali, kemm fuq rigward fuq l-iklerjar ċentrali, kif ukoll rekwiżiti marġinali għall-iklerjar bilaterali. Kollha affarijiet differenti. Fejn hemm deċiżjoni ta' klerjar din hija deċiżjoni importanti li għandha tittieħed, is-sena li għaddiet tajna l-konsulenza tagħna l-Kommissjoni fuq sensiela ta' pajjiżi li għandhom bżonn dawn ir-rekwiżiti. B'Settembru ta' sena li għaddiet tajna l konsulenza tagħna hija pubblika fuq l-internet tajna l-konsulenza tagħna l-Kommissjoni fuq l-ekwivalenza imma d-deċiżjoni ħarija taqa' fuq spallejn il-Kommissjoni bin-negozjati ta' CFTC. Fuq il-ġbir tad-data, il-kwistjonijiet marbuta magħha, nippruvaw nużaw id-data tagħna b'mod intelligenti kemm jista' jkun, nużaw l-IT kemm jista' jkun mod intelligenti, imma m'għandniex nassottovalutaw l-affarijiet għaliex għandna triq fl-Ewropa fejn għandna bżonn iktar informazzjoni fuq il-swieq tat-titoli fl-Europa. Hemm bżonn iktar informazzjoni għat titolizzazzjoni fl-Europa fis snin li ġejjin, hemm bżonn iktar informazzjoni f'ħin reali rigward il-swieq u anki tarif fuq trasparenza kemm qabel kif ukoll wara fuq l-istrumenti finanzjarji. Jiġifieri anke jekk nieħdu dan il-progress intelligenti jew ix-xogħol intelligenti fil-kalkoli xorta l-affarijiet qed jaqgħu lura x'm'għandniex biżejjed riżorsi u għalhekk għandna bżonn riżorsi meħtieġa biex naslu. Fl-aħħar fuq il-finanzjamenti naħseb l-importanti li naslu għal soluzzjoni mill-aktar fis. Għaliex dawn l-obbligi kollha qegħdin hemm u qegħdin hemm issa u għalhekk l-implementazzjoni tal-qafas regolatorju qegħdin f'nofs leħja, f'nofs ix-xogħol, imma hija kwistjoni fuq medda qasira ta' żmien. U għalhekk irridu nbidlu l-finanzjament bejn ir-regolamentaturi Ewropej u l-budget Ewropew ikun l-aqwa soluzzjoni u l-iktar soluzzjoni veloċi mingħajr bidliet leġislattivi. Fl-aħħar fuq is-sistema ta' shadow banking, naħseb li rridu nqogħdu b'sebajnejn ma' dak li nsejħu dan il-qasam tal-shadow backing. Tkellimna dwar l-unjoni ta' swieq tal-kapital, anki għaliex is-settur bankarju jinsab territorju diffiċli tistgħu taraw żvilupp ta' iktar attività ta' dan it-tip, iktar attività mhux bankarja. Uħut minnhom huma fondi ta' investiment mhux regolati qed jinvestu fuq bonds ta' investiment. U għalhekk għandek dan is-suq għal korporattivi u nittamaw li t-izviluppaw kolla l-SMEs iż-żgħar. Ta' bilħaq hemm parti mis-settur mhux bankarju li jiena insejjaħlu saħansitra il-shadow banking fejn hemm bżonn iktar regolamentazzjoni, konna regolamentazzjoni xierqa biex niżguraw li s-sitwazzjoni ma tkunx differenti mis-settur bankarju. L-aħħar grupp ta' kellima Signora Lamassur, tixtieq mistoqsija addizzjonali, naddilek il-mikrofonu ma mażom żewġ minuti. l ewel Markus Ferber. Thanks Alex, ma freue mi jtassu. Grazie Grazzi ħafna l-ewwel qed gost ħafna illi hemm tant kollegi li huma impenjati bil mifit bħalissa, naħseb li dan ta' ma' l-ġejjini, però nixtieq illi ngħaddi immedjatament issa l-mistoqsijiet li nixtieq insaqsijin Sur Bernardino għaddi kemm eh, naf li fil-fat l-autorità tal-kontroll belġana edha ukoll kien hemm il-ment f'dak li għandu xaqsam il-mifid u inti għadek kemet li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jadattaw l-standards għal-standards kom intom ħatamlu xi ħaġa. Allura f'dan il-każ pereżempju tal belġi aħna nafu l mifid taħna nkopru l-prodotti finanzjarji. U aħna nafu iżda illi l-affarijiet qegħdin jimxu b'mod ieħor kultant. Jiena nixtieq nkun naf li jekk aħna ħan implementaw dak illi kellu f'moħħu il-President tal-Kummissjoni, ġifiri li ħajkun hemm finanzjament eh, parzjali dan qegħdin noħolqu mudell li mandu l-ebda limitu għal din raġuni. U allura t-tlet aġenziji f'dak li għandu x'jaqsam il-limitazzjonijiet ħaj jieqfu fuq dawn l-limitazzjonijiet u jgħidu li aħna ma nistgħux Eh, nitolbu dan it-tip ta' kontroll minnaħa tal-klijenti tagħna minħabba li huma wkoll iridu jikkontribwixxu għall-ispejjeż għal dan it-tip ta' testijiet. Inna nixtieq nsaqsi fil-fatt minħabba illi kien hemm ċertu stabbiliment anke fil-Ġermanja li saru ċentri ta' profitt u mbagħad eh, kien hemm ukoll ċertu testi f'dak li għandu qasam il-finanzjament. Tista' tgħidilna intom kif beħsibkom timponu ċertu limitazzjonijiet qabel ma aħna noqogħdu nippuntaw is-swaba? Grazzi ħafna. Issa Sur Overtman. Grazzi ħafna. Sinjuri, wara nofsenar tajba. U tajjeb għandi żewġ mistoqsijiet is-Sur Bernardino. Kull ma jmur qed nisimgħu iktar dwar il-konsegwenzi mhux intenzjonati fir-rigward il-politiki li pruvaw ikollhom rata ta' max zero. Waħda minn dawn il-konsegwenzi hija li kull ma jmur l-istabilta qed titnawwar fir-rigward il-kumpaniji ta' assigurazzjoni u anke l-fondi ta' pensjoni. Nixtieq nisma' x'għandek xi tajt fuq dan. It-tieni mistoqsija lis-Sur Major. Il-bira smajna s-Sur Draghi Hawnhekk u bħalma qal fl-isqarrija tiegħu tal-Ulju fakkarna li 80% tal-finanzjament tal-ekonomija Ewropea taqdem il-banek. L-istqarrija tal-Ulju kien appella biex ikun hemm iktar rwol ta' swieq finanzjarji fil-finanzjament tal-ekonomija jew swieq in ġenerali. Taqbel miegħu? Mhux nistgħu nagħmlu biex ikonna rwol għal dan is-swieq mod sigur. Grazzi. Eva Kajli. Grazzi Eva Kajli. Grazie President. Mistoqsija l-autoritajiet bankari. ċertu banek għatem eh, diffikultajiet fir rigward l-istituzzjonijiet eh, kif ħajtu għam self għax min ma jistax iħallas lura id-dejn li jkun ħa. Dan ovvjament qed jieħu ħafna mir-riżorsi mill-banek par pereżempju tan-nofsinhar fil Greċja, l-Italja, Spanja u anke l-Portugal. Għandkom xi tip ta' mekkaniżmu li jiddistingwi ċertu banek u ma jħeġġitx dawk il-banek li jagħtu self lil istituzzjonijiet ta' kreditu mhux tajbin minħabba l-istatus tagħhom biss. Naħseb li dan jgħin jagħti nifs ġdid l-ekonomija iktar malajr. It-tieni mistoqsija ħnistaqsija bil-Grek. Mistoqsija lill-leżma. Sissa provajna noħol u ambjent ta' investiment li jkun sigur. Kien hemm referenza għall investituri żgħar biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontrihom fir-rigward l-istituzzjonijiet ta' investiment il-kbar. Madana kollu, sissa tmannix suq finanzjarju maqut u uniku u ġala darba għatem kondizjoni differenti fir rigward l-influenza ta' ċertu fora, nixtieq nkun naf minn għandek x'taħseb għaliex għaxar pajjiżi deċidu li applikaw għal Tobin Tax. X'taħseb li tista' tagħmel? Kif nistgħu nivvalutaw l-applikazzjonijiet ta' dawn il-pajjiżi? Speċjalment għal dawk il-pajjiżi li jinsabu mingħajr problemi ta' investiment, għandhom volumi kbir ta' investimenti u mhux ħajaqalaw il-kumpaniji l-kbar daqs kemm jaqalaw il-medjaturi u dan ovvjament imura skapitu tas sistema tal-SMEs. Nixtieq nkun naf minn għandek x'taħseb dwar dan il-punt u xi sforzi qed tagħmlu biex bekk ikun hemm implementazzjoni sħiħa ta' regolamentazzjoni. Per eżempju, B'din it-taxxa l-Ġermanja twassal minn tal-inqas li ta' 10 biljun euro. Grazzi, President, mistoqsija li tlet mistoqsijiet, li tlet kallima tiegħi tagħna. Grazzi tal-li qegħdin hawnhekk. Kif nistgħu intukom tid biex ikolkom ir-riżorsi finanzjari li teħtieġu? Fil-mandat ta' qabel parlamentari, fil-parlament ta' qabel, Il-Kumitat Ekonomiku Monetarju għamel da kollu li seta biex jiprova jifriza l-ammonti votati mill-Ministri tal-Finanzi. Kellhom attitudni kontroversjali dak iż-żmien. Kon edna le għandna bżonn l-awtoritajiet supervizori Ewropej Mana, imma mbagħad huma websu rashom qalu li missintuhom riżorsi. Anke fil-Kunsill tal-Budget kien hemm arbitraġġ biex inaqsu saħansitra l-ammont li suppost kellhom itukom Din hija problema fondamentali jekk dan l-eżerċizzju rridu jkun kredibbli. Il-leġislazzjoni kollha, regolamentazzjoni kollha li konna poġġina fis-seħ sal-2008 nafu li ċertu regoli mistawx jidħlu fis-seħ 10 snin wara l-sena 2008. Imma l-verifiki ta' dawn ir-regoli jekk ma jidħlux fis-seħ minn tal-inqas l-20 sena li ġejjin laqqas ħaq. Tistgħu tissuġġerixxu pjan biex naslu fuq situazzjoni b'livell indaqs biex ikonna kalendarju raġonevoli u ġela darba qed naħsbu dwar riżorsi propju ġodda l-finanzjament tal-politiki Ewropej. Ma tistax taħsbu b'mezzi kif nistgħu nsibu dawn ir-riżorsi ġodda? Qed nitkellmu dwar ħtiġijiet nafu li huma limitati u qed nisimgħu dwar l-ammonti involuti fil-fond ta' garanzija depositi pereżempju rendiment minn pereżempju FTT possibbli. Din hija possibbli din hija problema nistgħu nsibu tarfa imma s rridu naraw se nagħmlu. Sur Luka. Eh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, Sur President. Il-mistoqsija tiegħi hija l-Sur Enrija. Jiena nixtieq tin informazzjoni fuq eh, fuq il-regolamenti li ħajħorġu mill- l-autoritajiet ta'kom fuq eh, ċertu istituzzjonijiet bankarji, istituzzjonijiet finanzjarji iżgħar. Jina bħal ċertu tip ta' banek fil-Ġermanja, jina naħseb illi għadin naraw illi jem ċertu regoli li ħajħorġu fuq il-likwidità. U allura aħna naħsbu illi mbagħad l-ekonomija fuq il-livell medju mhux ħatkun possibbli illi jkun hemm ċertu flessibilità fija minkejja l-fatt illi għandna bżonna ħafna u issa li għandna aħna rati min naħseb li jkun problema jekk ikun hemm daqsxejn ta' problemi fil-limitazzjoni tal-otja tal-self u tal-kreditu, issa mistoqsi jara fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi li hija importanti ħafna iżda skont l-informazzjoni li għandi kollinate ngħid illi edha sir b'mod xejn eżaġerat jiena għandi e, informazzjoni minn e, direttur ta' waħda mill-banek Keshber kasem fil-Ġermanja fejn aħna qegħdin naraw illi il-klijenti qegħdin ta' xejn pressati iż minħabba l-informazzjoni li huma mitluba li jagħtu dwar il-deċiżjonijiet li huma jieħdu fuq l-assi tagħhom u jiena naħseb li din qed tħossuha bħala xi ħaġa ta' għajnuma, huma qegħdin imkunu iktar imbeżza mill investiment fid-derivativi u jiena naħseb li fil-fatt isna qegħdin nilqu l-oppost dak li kien biex ti oriġinarjament minħabba din il-proposta li intu implementaw. Grazzi ħafna san nibdew bis-sur Enrija jekk jogħġbok. Iva, grazzi kienem dan il-punt fuq is-self irritina tal-konsumaturi kollha iva naqbel dwar dan il-punt hemm kwistjoni għandha x'taqsam mal-banek illi fil-fat għadhom taħt il-programm tal-krizi. U kifet kemm il-darba jekk il-banek u mhix ħajnat fil-balance sheet tagħhom dan ifisser li aħna qegħdin naraw li aħna qegħdin naraw dan huma kumpaniji li tibqgħu bid-dejn u minn middu tal-kriżi qed naraw lil livell tad-dejn fil-kumpaniji sartu daqs medju żdied. Dan ifisser li dawk li għandhom il-kumpaniji qegħdin nifukaw iktar fuq l-equity sa mhux fuq l-ispejjeż tal-kapital u l-banek qegħdin jikomplu jifukaw fuq il-fatt li qed jippruvaw jirkupraw is-self li baqa' friżat fuq il-balance sheet, Ġvir iktar ma kellna aħna nipruvaw n natfu sew il-balance sheets, nżaw il-vacuum cleaner, għalli natfuħ permezz ta' inizjattivi u anka l-AQR, l-asset quality review, li hija xi ħaġa li verament tista' tenna sabiex nimxu f'din id-direzzjoni. Aħna kellna ħafna kumpaniji tal-ġestjoni tal-assi illi ossorbew assi ta' kwalità baxxa mill-settur bankarju, ma kienu qed ħafna f'dan il-proċess. Issa dwar il-pont li għandu xaqsam ma' rizorsi finanzjarja. dal bahra jina nishtiq li nirringrazzjakom ħafna tal-għajnuna u tal-appoċ ta'kom. Aħna dejjem rajna li dan il-Kumitat Mutter partikolari u dan il-Parlament dejjem appoġġat tal-bit tagħna riżorsi u aħna eh, kif edna tlita li aħna kienet kwestjoni illi bosta drabi sibna ruħna f'sitwazzjoni diffiċli ħafna maħabba nuqqas ta' riżorsi u ma stajnix nagħmlu xogħolna sew. Naħseb illi aħna użajna soluzzjonijiet kreattivi kollha min-naħa tagħna. Aħna fil-fatt konna din inserħu fuq dawn il-project teams li huma ħaddiema li jaħdmu ma l-autoritajiet nazzjonali, jitħasmu l-autoritajiet nazzjonali, iżda jaħdmu b'mod eh, part-time mana. Ma Iġifiri aħna qegħdin naraw iżda li hemm daqsxejn problema bid-disponibilità ta' dawn il-ħaddiema, ġifieri nsibu metodu ieħor naraw kif dan qiegħed ikollu din nuqqas ta' riżorsi jkollu l-impatt fuq eh, ix-xogħol tagħna. Kif qedtilkom aħna nagħtikom lista tal-prijoritajiet u f'ċertu qasma aħna ħanejdulkom illi mingħajr ma jkollna r għal ma jkun nistgħu ma jkunux nistgħu nagħmlu xogħolna sew u mbagħad ikun fidejkom li taraw jekk tistgħu xtejnuna iżda kif aħna qegħdin naslu fl-aħħar qatriet tal ġerri kolli ngħid. Aħna qegħdin nippruvaw ukoll adottaw l-standards b'mod proporzjonali, pereżempju il-rekwiżiti ta' rapporti. Aħna żviluppajna dawn ir-rekwiżiti ta' rapporti għal banek kollha bl-istess mod u fl-istess ħin aħna permettejna li l-istituzzjonijiet tal-banek iż-żar illi ma jirrispettawx ir-rekwiżiti kollha ġifieri aħna baxxejna l-tip ta' standards anke l-istituzzjonijiet bankarji u istituzzjonijiet finanzjarji żar, aħna kellna ħafna diskussjonijiet mal-Sparkassen. Fil-fatt aħna kellna evalwazzjoni tal-impatt li aħna minna f'Diċembru li għadda li kien dwar Ir-riżultati ta' evalwazzjoni ta' impatt li kien bazzat fuq 400 bank li kienet jinkludi istituzzjoni tal-kreditu, istituzzjoni finanzjarji oħra, aħna provajna naraw kif nistgħu inkopru differenzi bejn istituzzjoni finanzjarji kbar u dawk kizar. Il-protezzjoni tal-informat il-protezzjoni tal-konsumatur, per eżempju, forsi l-kollega tiegħi ħaj jitkellem iktar dwar dan nafu skont regolament il-prib. Saħna din nippruvaw naraw li jkollna regolament wieħed li jista' jkun eh, eh, dokument sempliċi li jista' jifmu kulħadd li fih jkun hemm l-informazzjoni ewlenija ħalli nevitaw li jkun hawn ħafna rekwiżiti ta' informazzjoni li jistgħu jkunu ta' pis kemm għall konsumaturi kif ukoll għall istituzzjonijiet finanzjarji ġifieri aħna mill-aħjar qed nippruvaw nagħmlu sabiex nejnu f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna Sur Bernardino. Iva, grazzi ħafna dwar il-mistoqsija tas Sur Fern ġifieri l u l-assigurazzjoni, iva kif għedtilkom aħna qegħdin naħdmu fuq l-IMD 1.5 ġifieri aħna qegħdin napplikaw dan kollu għal prodotti tal-assigurazzjoni parti mir-rekwiżiti tal-mifit u aħna fuq hekk mexxin bħalissa u qed nittamaw li nkunu nistgħu nagħtu parir anke lil dwar id-delegati aħna nafu li fċertu pajizi kien hemm ukoll ċertu rekwiżiti tal-mifit li qed jingħataw ehm, anke fl-assigurazzjoni naħseb illi dan jgħati għati approċċ importanti ħafna u qed jagħmel l-affarijiet iktar konsistenti. Nafu l hemm nuqqas ta' konsistenti, nafu iżda li hemm ċertu prinċipji tajbin fih dan il-mifit, importanti analizzaw dan il prinċipi ħalli naraw kif jistgħu komplementati fil-kuntest tal-assigurazzjoni ħalli aħna nkun nistgħu nkopru ċertu punti li għandu x'asim l-assigurazzjoni. Naħseb li dawn huma punti li huma possibbli implementaw aħna fuq hekk qegħdin naħdmu issa fuq il-konsegwenzi tal- L-m tal-situazzjoni li nsabu fija ġifir tal-rata ta' interess bax aħna idda nippruvaw li kuna iktar diskussjonijiet fuq l-SRB minħabba li aħna nafu li huwa importanti ħafna li meta jittihdu ċertu deċiżjoni dwar il-politika monetarja aħna rridu nifmu il-konsegwenzi li jistgħu ikunu marbutin ma dawn id-deċiżjonijiet li qed tittieħdu aħna nafu din qed tirrappreżenta problemi dak li għandu x'jaqsam mis-solvenza u l-impenni li aħna ħadna fuq perdu twil ta' żmien. Aħna nixtiequ li dawn ir-riski nkomplu nassolvawhom u dawn huma uh, riski li fil-fatt ikunu inklużi f'dan l qafas u l-insolvenza tnejn aħna qed inkunu eh, qed naslu għal evalwazzjoni ħafna iktar realistika li nittammalu tkun tista' iġibilna iktar tarif, ħalli bekk aħna kun nistgħu nanalizzaw dan kollu. Illum naraw jekk aħna nix dispożizzjonijiet fidejna sabiex xejnuna nagħmlu dan kollu u aħna qegħdin naraw ukoll li hemm daqsxejn ta' żida fir-riserva f'dan qasam. U naħna nafu wkoll li waħda mill-affarijiet li aħna qegħdin nittestjaw ija illi aħna għanna dan din situazzjoni tar rati ta' interess baxxi. U anke qed nevalwaw is-sitwazzjoni opposta jekk din rata ta' interess tiżdied u x'jista' jkunu konsegwenzi. Fl-aħħar u fil-qosor ħafna ma naħsibx li nista' naqbel iktar imma dak il qal il-sur la massur. Naqbel ħafna miegħu iva veru dak li qed tintidwar l leġiżlazzjoni x'kultant meta nkunu sinċi ma nafx jekk aħna x'qed nkunu seri minħabba li meta nara il-budget tal-EOP bas sena 2015 b'dak kollu li aħna besibna naħdmu jekk ħajkonna inqas budget eh, għaxar 10% inqas ma nafx jekk qed nkunu serji fuq ix-xogħol li qegħdin nagħmlu, rridu nkunu qalbina naħseb li jekk aħna Nodu attenti għal rizorsi fl-istessin naraw li namlu dawn kollu. Naturalment li survivor nejdu li ħajkun hemm kontroll intom stess u anke l-awtoritajiet bankarji u l-autoritajiet ta' kontroll ta' supervizjoni ħajqogħdu jikkontrollaw dawn it-tip ta' riżorsi, aħna ma nixtux riżorsi eċċessivi naturalment. Grazzi, fa iva, naħseb illi aħna diġa tkellimna ħafna drabi fuq il-budget. Nixtieq nissaq fuq żewġ affarijiet li għonet jiena naħseb illi hemm riskju kbir ta' zbilanċ bejn ir-regoli kollha li aħna ħriġna u fassalna u l-implementazzjoni. Uħna għadna kemm dejna naħlu fuq dan u jekk il balanċ mhux jgħat hemmhekk, u aħna nistgħu nkunu mħasbin fuq ir-regoli u li aħna ħriġna bihom u aħna rridu naraw li fil-fatt nkunu qegħdin iżommu dawn ir-regoli issa dwar il-budgets li aħna ressaqna aħna nafu li dawn il-budgets dejjem id jom fid-dettal ħafna kien ħafna kritika fil-fatt aħna nafu illi 30% tal taw li lill-lesa siġifieri xi ftit mill-awtoritajiet iżgħar qegħdin neħallsu qegħdin jgħatu 30% tal-budget tagħhom direttament lill-lesa siġifieri il-budget li aħna proponejna lill-Kummissjoni diġa għadda minn proċess diffiċli ħafna, u għana nifmu għalfej dan u għad proċess diffiċli minħabba li dan jaffetwa naturalment il-fondi nazzjonali għal-regolaturi. Umbat, sabiex nitkellem fuq il-kumment dwar il-President Draghi, iva naħseb li jkun tajjeb li aħna jkollna bażi ta' fondi iktar soda l-ekonomija tagħna ħalli ma nkunux qed inġibu l-fondi biss mill-banek hekk kif għandna eh, sitwazzjoni bħalissa importanti li jkun iktar diversifikazzjoni u naraw li nkunu inqas suscettibbli għal riskju iżda aħna rridu naraw li s-settur finanzjarju tkun iktar ibbażat fuq eh, l-equity u l-banek huma ibbażati ħafna fuq id-dejn ġifieri minn dan eh, la taħna naħsbu li żgur ikun ta' benefiċċju jekk inkomplu niżviluppaw il-lat bankarju tal-isfiq finanzjarji tagħna u naħseb li ħajkun hemm bosta punti u l-nin li varjaw minn iktar standards iktar um, inqas eh, pizzijiet f'dak li għandu xieqsam il-shared ownership iżdanka kif qedtilkom qabel aħna nixtiequ li konna iktar regolamenti miflok direttivi u li konna iktar diversifikazzjoni wkoll fis-swieq tal-kapital, ġifieri aħna ħanippruvaw nifukaw fuq il-venture capital, fuq il-listi tal-rati tal-kambju ġifiri anka fis settur li mhuwiex bankarju, aħna qegħdin naraw li diversifikaw is-sorsi tal-fondi. Jiena naħseb li parti minn dan il- Għaxħal kollu ħna qed naraw li jekk biss jistan nistgħu naraw l investimenti t ikun sikur. Għanna il-mifit nejnu għanna regolamenti oħrajn li jistgħu jgħinuna nħarsu iktar aħjar l-investituri ħalli naraw l-depoziti depositi ma koperti mill-iskemi ta' depositi ħalli bekk naraw li nimxu iktar f'din id-direzzjoni ħalli naraw illi nagħtu iktar garanzija lill-investituri ħalli jisserħu moħħhom fuq l-investimenti tagħhom li mhux ħajtilfuhom. Grazzi ħafna, grazzi ta' dan l-ismieħ li jiena sibtu verament smieħ interessanti. Il-Parlament jikkonsidra dawn it-tlet esas verament huma istituzzjonijiet rilevanti oħna gburin ħafna tal-kontribuzzjoni li aħna għamilna sabiex intom twaqqaftu bħal istituzzjonijiet. U naħseb illi nista' nitkellem fissem il-kollegi. Li tkellem fuq eh, l-sfidi u l-problemi li aħna qegħdin inħabtu xna magħhom, l-rwol u anke l sviluppi tal-ġejjini fuq din fuq dan il-lat leġislattiv. Tkellimna fuq ħafna suġġetti differenti li ma interessanti ħafna, aħna bħala kumitat żgur nerġgħu niddiskutu dawn il-punti u nittamaw li ħajkun għandin il-possibilità li dalwaqt nerġgħu niltaqgħu nkomplu d-dialogu tagħna. Nirringrazzjakom ħafna. Hey colleagues, I think we can start. Eżis kollegi, naħseb nistaw nibdew bil-laqqa tagħna. Nixtieq illi nkomplu jina tlab l-Sur Santos sawek sabiex jiġi bil-qeda ħdejja mħabba naħseb li ħaġa ħafna iktar prattika, ħalli bekk nidħlu daqsxejn iktar fid-dettalji minn ma nkunu formali żejjed. Għavolja xorta rridu nkun daqsxejn formali, minħabba li din laqa e, tal-Kumitat Ekon laqa formali ħanidu hekk. Aħna rċivejna id-dokumenti l-ġodda U għanna natu ħarsa ta' marlajr li dawn dokumenti, pero naħseb li hemm ċertu bidliet meta qabel mal-verżjoni ta' qabel ma nafx fimċ sew xinu ma' l-bidliet, saħrin ħana labra daqsxejn iktar dwar dan bat il-kollegi jistgħu wkoll jarġixxu fuq dan. Jekk qed nifhem sewwa qed ninkludu l-IPS fil-tnaqis tal-BRD u fil-bazi tal-BRD. Naturalment, għanna u koll il-mekanizmu tar rabta ta' derivativi u għanna ċertu modifika li kienet introdotta fil-raba bil bil-astru illi tista tizdiet. Qed naraw illi hemm bżida potenzjali ta' kważi 9%. Iżda, kjarifika li forsi nistgħu nagħmlu hija li dan il-fattur jista' ma japplikax jekk il derivativu u l-komplessitajiet ikunu ekwivalenti għal zero, level zero dinja parti mill l-affarijiet il-ġodda li jiena osservajt, ma nafx hekk qabżit li xi ħaġa. Forsi hemm xi ħaġa nista' ngħid li mhix daqshekk ċara fil-paġna 19 tad-dokument li inti tajtna. Qed naraw illi hawn referenza għall-esklużjoni għall liability intra IPS li m'għandix tippermetti l-istituzzjoni sabiex jibbenefikaw mill il sistema ta' kontribuzzjoni simplifikata. ma' dan ifisser illi aħna maħniex ħanpoġġu ċertu banek li l mill-limitu. Ma nafx jekk forsi tistax tispeċifika daqsxejn aħjar din fil-klim hekk kif fasla. Skużawni, għandin it taqsir iżda forsi tista' tispjegalna inti il-bidliet li t tipproponi. Mbatt nisimgħu minħa tar-rapporters minħa tal-kollegi. Grazzi ħafna sur President, nixtieq ngħidlek illi f'dan il-ħin limitat ħafna li użajt it-tisa biex tagħmel din il-preżentazzjoni, naħseb li inti preżentajt il-kwistjonijiet kollha. Membri onorevoli, sinjuri, forsi naħseb li kun tajjeb il-intikom u kol perspettiva ta' dak li aħna sibna fl-analiżi ta' sensittività. Dan huwa eh, dokument importanti naħseb li riżultati ewlenin jistaw jinġabru mod u tajjeb ħafna ġifiri. L-analizi ta' sensitivita li ftit minnkom huma rapporters għal dan u talbuna għal din l-analizi fl-ulju aħna tajnikom din l-analizi. l analizi Jekk aħna ħankomplu nibdlu il-proposta, naturalment ħana ġurnaw din l-analiżi ta' sensitività. Naturalment din mhix ta l-bidlit li aħna proponejna llum, però nasbu li huwa importanti li nżommu l-qafas eh, wiesa kemm jista' jkun f'moħħna. l analiżi ta' sensitivita għal dan il-kankolu kienu għabbażi tal- dak illi aħna għamilna sal-ħar ta' wissu u konna qed nikkonsidraw l-effetti tal-indikaturi lezzjali li kellhom ikunu definiti mill-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni u nivarjaw ukoll il- dawn l-elementi ta' riskju dak li juri dan l-element huwa illi dan l-ġustamenti ta' riskju dawn il-bidliet ta' riskju intom eh, tlabtu dan ukoll fl-aħħar laqa. U l bidlet tal-indikaturi ta' mux ħaj ħajwassal għal bidliet fil-aggregate f'dak l għandu x'jaqsam id-daqs tagħhom. Ir-riżultati nista' ngħidilkom illi kienu dawn li ġejjin. l għannet net is għal numru ta' eh, eh, metodi differenti tal-aġġustament, tal-riskju. Aħna naħseb li intom tifrakru li meta tqajna aktar kmieni din is-sena aħna eh, konfermajna kollu fil-verżjoni u aħna Għawek rajna diversità diversita l-ikbar diversita u l-ikbar differenza fil-business models, aħna rajna illi hemm ċertu banek illi huma orjentati fuq id-depożiti, iżda tnejn li huma simili. U għalhekk eh, naħseb li dan jispjega għalfejn hemm diversi metodi, diversi prodotti. U għalhekk aħna irnexxilna definixxu illi jekk nwessaw dan il-fattur li jiddetermina r-riskju jista' jkollu effett partikolari. Issa, fuq l-assi eh, kif huma mqasma skont id-daqs mhumiex ħajkunu mibdula meta qegħdin nitkellmu fuq il-fattur tal-aġġustament tar-riskju aħna qegħdin naraw il-ewwel livell huwa milqut ħafna minħabba il-livell tal-BRD ta' dan il-bank huwa kbir ħafna qabel mal-oħrajn, ġifieri dan jista' jirriżulta wkoll f'aġġustament ta' riskju li se jkun applikat ukoll għall-ikbar banek. It-tieni ħaġa, sensittività għal dawn il-pilastri il li aħna biddilna il-pilastri dan wassal għal bidla fl-evalwazzjoni tal-banek individualizza mhux qed wessa dawn il-kriterji l-ikbar pis għal-banek, il-kbar jista jizdit jekk intom tamlu t-tilet pilastru iktar b'saħħtu u t-tilet pilastru għandu xieqsum mal-interconnectedness. U aħna nafu li mod megan dan jista' jwassal għal ta' tal-pis anke fuq il-banek il-kbar. il banek il gbar il banek il kbar Iżda dam lassi mux mhux ħajnbidlu fil-bidla tal-pilastri u fl-aħħar sensitivita għal bidla fl-indikaturi. L-indikaturi tal-importanza u dawk li għandhom xieqsu mal lon su sistemi fuq livell Ewropew hija l-unika ħaġa illi fija osservajna ċertu bidliet jekk inħallu din barra l-banek il-kbar ikunu għadin naqsu b'mod sinifikanti l-kontribuzzjoni l-banek sar daqs medju jkun ridu jkopru d defensa pero din imiex xi ħaġa li għandna nipproponu iżda s-sistema daqshekk sensittiva jekk ħaneħuha din aħna rridu eh, nassumu illi l-kontribuzzjoni tal-ikbar banek ħa tonqos. It-tieni ħaġa, t-tieni punt apparti minn din analiżi ta' sensitività Dawk kienu riżultati ewlenin jekk eh, nkun tekniku ħafna Alessandro jista' jitkellem ukoll dwar il-bidla li aħna rridu nagħmlu minħabba riskju, risk adjustment. E kif qed inti fil-paġna 17 l-ewwel kwistjoni kellha x'taqsam mal-responsabilità ta' bejn il-gruppi, na diġa spiegajt f'Lulju, anka fil-bidu ta' dan ix-xar, għalfejn ir-responsabiltajiet intergrupp għandhom ikunu esklużiv f'dan l-approċ. Il-proposta, ehm, l-ewwel proposta tal-Kummissjoni kienet bbażata fuq l approċ għal l-approċċ għal grupp. L-iktar din l-istess liability tista' tħallas l-istess levi fl-istat membru ieħor din mhux ħadd tkun dejjem ġustifikata. Din l-esklużjoni iżda hija soġġetta għal numru ta' kondizzjonijiet. Jiġifieri rridu niżguraw li verament dawn rridu kunu verament intra-grupp jew kif qed intom rridu kunu intra-IPS minħabba li f'din il-proposta Aħna edin proponu formula sabiex ninkludu responsabiltajiet fl-IBSS. Din il-form, din hija formula li aħna ħdimna fuq għamma l-istati membri li huma l-iktar interessati ħalli bekk aħna niċċekkjaw il-ingverament qed ikun nirqu dan l-effett u aħna sodisfatti li r-rata hija mresqa qudiemkom fid-dokument u din ir-rata qiegħda titratta lill-istess eh, membri bl-istess mod skont il-kategoriji u kif qed tinti għandek raġun hemm ħaġa waħda illi rrid nitkellem dwar ġifieri illi l-ebda bank la fuq il-livell individwali laqas fuq il-livell ta' grupp ma jista' jsir iżżar minħabba sistema tal-lamsam minħabba il-liabilities. Iżda anka f'dan il-kas aħna ħanitrattaw bl-istess mod dawn il-banek fi gruppi aħna naħsbu illi bank li mhuwiex żgħir, mhuwiex żgħir ma jistax jitpoġġa fil-kategorija ta' bank żgħir u jibbenefika din raġuni mill-sistema tal-lamsam. Dwar il-moda kif ħajkunu trattati derivativi, jiena diġa spiegajt l-ħar darba għalfejn aħna għanna problemi anka bil- trattament eh, għal kontabilta dan it-trattament hija tipprovdi li aħna jkollna bażi soda għal dawn il-banek skont il-pajjiż fejn huma stabiliti minħabba li forsi mhux fuq livell ta' grupp iżda ħafna mill-gruppi ħajkunu koperti mill-IFRS. Aħna nafu li għanna trattamenti differenti u ħafna mill-banek ħajkunu soġġetti għal dawn il-gaps lokali. Il-mod ta' kif aħna qegħdin nifukaw fuq dawn eh, l-exposures aħna nafu li huma differenti ħafna f'ċertu każijiet dawn il-local gaps huma qed tkun trattati barra mill-balance sheet iżda xi ftit minnhom aħna jkollna mandat li nittrattawhom fil-balance sheet. U għandna wkoll każijiet fejn jkollna taħlita ta' tnejn pożizzjoni ta' kummissjoni hija illi aħna ġridu nikkonsidraw dawn il-fatturi ta' riskju fl-istessin permettu li jkun hemm differenzi li jkunu bbażati fuq il-mod ta' kif ikunu mfasslin dawn il-differenzi lokali, local gaps. Aħna naħsbu li skont il-mod ta' kif jaħdem is-suq. Wattini trattament tal-kontabilta hija xi ħaġa li hija importanti għal dawn il-kwistjonijiet. Apparti minn hekk jiena naħseb illi it-trattament tal-leverage ratio li hija xi ħaġa li intom bħala parlament adottajtu fl-aħħar leġislatura fil-każ crr X'tagħmel din is-sistema eżattament qiegħda tagħmel netting tal-derivattivi? Le, aħna qegħdin nipprovdu għal leverage ratio tad-derivattivi fejn jkollok derivattivi li timur f'direzzjoni ta' posti ġifieri leverage ratio jgħat jagħti bażi lil-directional derivatives. Aħna nafu wkoll li dan it-tip ta' derivattivi huma marbuta ma' daqsxejn ta' spekulazzjoni jekk irid inkun ċemm minħabba li derivattivi qegħdin ikunu jisom eh, mexxin b'dir iż-żewġ differenti bi-directional u għalhekk. Aħna naħsbu li dan li proponina jikopri l-għanijiet tal-kontribuzzjoni, iżda mod partikolari aħna ma nixtiqux li kollna pożizzjonijiet ta' derivativi li jkunu kollom ħafna esposizjoni directional. U għahna nafu li nkella l-standards jistaw ikunu simili ħafna għalla FRS, jekk ikunu by directional aħna nafu li huma ħajbedu iktar mill-bażi tal-FRS. Aħna nafu li iktar konsistenti, iktar eh, soda bħala bażi iktar konsistenti mal-leverage li aħna konna proponejtna anka skont skont l-narel naħseb li dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu l-aħjar mod anzi ta' kif nistgħu nkalkulaw dan kollu. Sur Barnier jgħid biċċar illi il-banek il-kbar għandhom iħallsu iktar minn dak illi ehm, iħallsu il-banek iż-żar, il-banek iż-żar għandhom iħallsu Eh, inqas eh, proporzjonu mqabbel mal-banek il-kbar, jekk aħna ħammorru lil minn dak li aħna għandna prevista l banek il-kbar, mbagħad għandna dan il-futturi li jkopri l-banek ta' daqs medju. Iżda skont l-analiżi ta' sensittività aħna nafu li dawn il-banek ta' daqs medju aħna nkunu nixtiequ nagħmlu differenza bejn il-banek. Ġifieri jista' jkun li jkun hemm daqsxejn iktar riskju fis-sistema, ġifieri hemm daqsxejn limitu dak li aħna nistgħu nagħmlu. Ma li aħna nafu illi il-font huwa zaħir għal banek il-kbar jekk inħarsu li il-banek li kellhom problem dan l-aħħar seba' snin u kienu allura sottoposti għal dawn il-proċeduri statali dawn kienu banek ta' daqs medju. U għalhekk aħna nipproponu li fuq bażi temporanja għal raġunijiet fl-għaniet ta' diskussjoni tal-lum aħna nixtiequ li nillimitaw l-exposure minn dan il-kalkolu għal 75% tal-IFRS jew tal-kejl tal-local gap. Aħna naħsbu li bekk nkunu nistgħu niżguraw li ma nkunux qed inneħħu parti kbira mit-total eh, tal-kontribuzzjoni tal-banek il-kbar li mbagħad tkun kompensata mill-kontribuzzjoni tal-banek iż-żgħar. U għandna il-fatturi tar riskju fil-raba fattur tar riskju aħna issa din proponu li ikonna il-percentual ta' 0.2 ġifiri kun bi u ieħor 9% anke f'dak l għandu x'aqsam l-exposure ta' derivattivi kondizjoni waħda importanti ġifiri jekk ikun hemm bank li ikollu numru pożittiv fuq il-naħa tal- uh, l-exposure ta' derivattivi li l-bord jikkonsidra bħala xi ħaġa li tista' twassal għal riskju konsiderevoli mbagħad mhux ħadd ibbenefika mill-garanzija tal-IPS. Ir-raġuni għal fejn nipproponu dan huwa minħabba li qiegħ niftakru li dan mhuwiex ħajapplika għal banek iż-żgħar li huma membri tal-IPS. Minħabba li dawn huma koperti minn sistema oħra ġifieri aħna din nitkellmu fuq banek kbar li huma membri tal-IPS u jkun hemm ukoll ċertu banek iżgħar u aħna nafu illi hemm ċertu riski li jittieħdu bid-derivattivi però aħna għandna dubju tagħna li dawn il-banek iżgħar jistgħu jipprovdu ċertu garanziji, però fl-istess ma nixtiequx li nipprovdu inċentiv għal din it-tip ta' mġiba għalhekk aħna nipproponu nimxu b'dan il-mod. I give the floor to rapporteur. Grazzi, noddi l-kelma s-sali rapporter Sur Hockmark. Grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni dwar risk adjustment mill-li qed nifhem eh, qed tersaq lejn l-opinjonijiet tal-Parlament Dwar il-proporzjonalità, nixtieq infakkar lil kulħadd li l-proporzjonalità hija proporzjonalità biex nagħmluha ċara. Dan ifisser li ma tistax tajt uħud jistgħu ħalsu iktar minn oħrajn hekk għax trid tgħid hekk. Tista' tajt li kull bank fl-aħħar mill-aħħar huma kollha l-istess hemm il-kwistjoni tal-proporzjonalità. Dwar id-derivatives, naħseb li din hija waħda mill-iktar kwistjonijiet komplikati u diffiċli. Irridu nżommu ma dak li deċidejna. Mill-li qed nifhem jien mhux ċar dan xi fisser. Naħseb li huwa tajjeb li d-derivatives jatukom l-opinjonijiet fuq il-komplessità. Minnaħa l-oħra id-derivatives u ma mod ta' kif tevita il riski Nishtiq li u di mixi nuqqas jew ġifija mill-prezentazzjoni u mill-kummissjoni imma biex tistejna forsi tatina mm, analizi iktar klinika dwar dan l-element għaliex għanna bżon nifmu iktar iktar ftit iktar biex nieħdu deċiżjonijiet u nkunu nafu x'inhu ma l-opinjonijiet tagħna dwar jekk jogħġbunni xi derivatives jew le naħseb li rridu nkunu iktar ċari dwar dan. Dwar risk adjustment dan huwa l-aħħar kumment tiegħi. Xi kultant najdu hemm il-riski kbar fin-nofs u iżgħar, però naħseb li meta jkollna kriżi sistemika jekk xi tiġi lil kbar tiġi wkoll iż-żgħar u fċertu kriżijiet rajna li kienu iż żgħar li qed jiddominaw f'ċertu pajjiżi kellna problemi bis-setturi finanzjarji u kienu mod partikolari żgħar. Jekk dawn huma marbutin flimkien u għandhom safety net il kol flimkien, għandna bżonn naġġustaw ma' dik, nirranġaw ma' dik, imma jekk jiġri xi ħaġa li l-kollha kemm huma ma jfissirx li mhumiex problematiċi għal dawk li huma li lin minnhom u għal daqstant naħseb li konna ċari fil-BRRD dwar dan li l-IPSS għandhom id-dritt li jiġu meqjusa bħala eh, li għandhom safety system interna tagħhom. Il-fatt estern huwa għandu jiġi inkluż ukoll. U hawnhekk għandna bżonn ta' għajnuna. U f'din id-diskussjoni qed naħseb li qegħdin nimorru lil in minn dak li ddeċidejna, rridu nżommu iktar mat-test biex bekk ikun l-affarijiet ikun iktar faċli. Naħseb li jkun tajjeb ħafna kieku l-Kommissjoni tista' tgħinna b'analiżi iktar ċara kif naraw id-derivatives minn opinjonijiet differenti u kif nistgħu nibbilanċaw kollox. Grazzi. Grazzi naddu għas-Sinjura Ferreira. Grazzi ħafna. F'dan l-istadju nippreferi li nsaqsi l-mistoqsijiet biex bekk inkun ċerta li nifhem qed nifhem tajjeb il-proposti l-ġodda li għadhom kemm waslu issa ma kienx biżejjed ħin biex niddiskutu l-kwistjoni kif suppost. Nixtieq nifhem aħjar qed nifhem il-proposta fuq trattament tal liabilities f'dan il-gruppi naħseb li interessanti, ja tajjeb ta' min janalizza, imma xorta waħda meta nara, nara paġna 2 u 3 u nara transpozizjoni tal-istess kriterji biex nindirizzaw il-liabilities fiħdan il-IPSS. U għonek nirreferi għal 2B u ċe mandux jien mhux qed nifhem tajjeb ħafna, qed nifhem kif qed titratta l-liabilities fih dan il-grupp u memmek għandek il-valuri konkreti tal-liabilities. Imma fil-każ tal-IPSs x'suppost noddu hawnhekk għaliex f'ħafna każijiet huwa appoġġ jew inkella hija liability kif tista' todda għaliex din dan huwa kontingent hawnhekk dak kien titqabbel dak li hemm f'A u f'B u C għal gruppi inti għandek speċifikazzjonijiet li l-intergroup dwar l-intergroup liability so dawn irridu stabiliti ġewwa l-Unjoni Ewropea. Waqt li meta niġu għal trattament ekwivalenti f'dan l-IPSS, ma nistax nifhem tajjeb ħafna kif tista' tqis dan kollu u jekk m'hemm l-ebda rekwiżit Dak kollu li nixtieq nkun naf. Dik hija l-ewwel mistoqsija li għandi għaliex mhux qed nifhem kif dan se jaħdem fil-prattika. Mbagħad qed nara li il-mitigation factor fih dan l-IPSs mexa minn 4% għal 9% ma nistax nifhem għal xi raġuni wara dan disa minn mija kif kien kif kien qabel. Ma nistax nifhem għalfejn disa fil-mija. Għalfejn ma bqajniex mal-valur li kellna qabel. Dwar derivatives. Ċertament ta' derivatives. Hawnhekk mhux qed nifhem eżattament fuq xi qed nitkellmu. Inti semmejt netting qed nifhem il-komplikazzjonijiet tal-kalkolu iva. Imma inti qed l-ebda bank bir ma jista' jsir żgħar minħabba derivatives. Imma xorta waħda jekk nimmaniġjaw timmaniġja inti negozju tiegħek ċertu mod li il-bank il-kbir jibbilanċa derivatives meta inti tagħmel il-kalkolu il-bank il-kbir li il-negozju tiegħu bbażat fuq derivatives deals jista' jiġi trattat bħal bank żgħir għaliex dawk huwa netting li jkunu qegħdin jgħoddu, li jkunu qegħdin iqisu. Id-derivatives huma qed jgħoddu hawnhekk u li għandhom id-deals ġewwa fihom u mbagħad inti toddhom. naħseb li żewġ banek jistgħu jiġu meqju sandaqs. Jekk dak li jorbot ħafna fuq id-derivatives jimmaniġja fi żmien fuqtu u din hija mistoqsija oħra meta tagħmel il-kalkolu li kollu pożizzjoni bilanċata. Meta niġu derivatives, l-aħħar mistoqsija tiegħi dwar l-IPSs ma fimċina, jiena, ma nafx hekk għandkom għal dan, għaliex jekk jiena fimt tajjeb l-IPS huma design fil-mija. Ġifieri ħafna mill-kwistjonijiet li qegħdin niddiskutu hawnhekk ma nistax nifhem għalfejn nħol nħolqu dawn il-problemi kollha ġdan huma ġa koperti minn deċiżjoni oħra biex jiġu insulati u allura għalfejn. Dan it-tħassib kollu dwar elementi oħrajn fl-IPSs huma ġa koperti bil-maġġoranza tal-banek li qegħdin joperaw. Ġust sempliċement mistoqsijiet hawnhekk mhux deċiżjonijiet. Is-sur Feber jogħġbok. Grazzi nitkellem fil-qosor minħabba illi il-punti u l-nidġa semmaw mis-sur Hookmark iżda jiena fissem il pp diġa eh, taħdimt fuq il-lat li sem waħna jina nishtiq ningrazzja ħafna l-Kummissjoni tal-li qed tipprova permiz tal-preżentazzjoni taqra iktar li l-pożizzjoni tagħna nittama li nkun nistgħu nikkonkludu malajr kemm jista' jkun naħseb li l-problema ewlenija għandha x'taqsam mal-trattament ta' derivattivi jiena nixtieq ngħid illi m'għandix mhux qed nara referenzi eh, partikolari hawnhekk u għall-standards tal-IFRS. U l-standards nazzjonali allura kif ħajkunu inklużi b'tali mod li ħajkun tar trasparenti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu wkoll nevalwaw ir-riskji ħalli naraw kif dan kollu jistaw ikunu ippreżentati minħabba li naħfu li bil possibiltajiet ta' netting jista' jkun hemm numru ta' mekkaniżmi u metodi differenti. U aħna nasbu illi jistgħu jkunu evalwati b'mod differenti u jbanek illi fil-fatt kellhom inqas derivattivi naħseb illi jista' jkun hemm differenza fir-riskju li s-settur mhux ħamlu iktar sigur. Allura jiena nixtieq nkun naf li ma tip ta' mekkaniżmu intkom beħsibkom li timplementaw din biex tibdel imbagħad ir-relazzjoni mal istandards tal-kontabilità minħabba li hekk inqal ukoll li sur banjar il-bira fil-kumitat jekk aħna nilħu dan il aħna nkunu mexin fi direzzjoni tajba jina nixtieq kieku li il-promotional banks li jkunu esklużi ħalli bekk ikunu ikkalkulati darba ħalli f'dak li għandu xieqsam il-kontribuzzjoni tal-Banek Nazzjonali aħna naħsbu li dan huwa pass importanti u rridu nixtieq nkun naf eżattament jekk aħna nistgħux nimxu fuq lejn id-direzzjoni anke fuq bosta punti oħrajn. Ringrazzjak. Peter Simon. Ja, herzlichen Dank für dieses ähm Grazzi ħafna għal dan id-dokument il-ġdid, grazzi u koll għal prezentazzjoni dwar numru ta' punti importanti ħafna dwar punti li aħna konna edin nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet tal-kreditu li m'għandhomx il-limitaw japplikaw biss l istituzzjoni iż-żar, pereżempju minn 480 eh, istituzzjoni finanzjarja u xparka sen sebajn minnom biss edin ikunu kategorizzati par istituzzjonijiet jizzar u l-oħrajn mhumiex edin jidħlu f'dawn il-kontribuzzjonijiet illi huma stabiliti fuq livell limitat. Jiena naħseb li hemm ħafna ħafna istituzzjonijiet finanzjarji li qed mhux qed ikunu kategorizzati f'dan il f'din kategorija ta' istituzzjonijiet u banek żgħar u għandi żewġ mistoqsijiet sabiex nipprova nifhem jiena mhux biex nipprova nikkożak jew nara e, ngħidlek jekk xi ħaġa u le, fuq paġna ħamsa fuq il-punt B, inti bħala kondizjoni għal sħubija f'din is-sistema qed tissemmi għal dejn mbagħad fuq il-punt e, e, qegħdin tiddiskrivu ċertu ħtiġijiet u rekwiżiti jekk istituzzjoni skont 113 numru 7 tikkwalifika għal dan. Allura eh, tkun qed tikkwalifika skont ir-rekwiżiti kollha ta' dan l-artiklu. Allura għalfejn aħna jisna nimplementaw issa it-tieni tip ta' kontroll, it-tieni tip ta' xkiel li l-istituzzjonijiet irridu jifferifikaw sabiex ikunu eh, ikkategorizzati. Jiena jkolli ngħid li sistema mhux qed nifhimha. It-tieni punt, it-tieni punt hija mistoqsija wkoll minħabba li ma fehmx ikolli ngħid. Importax. It-tieni punt hija mistoqsija u kosa biex nipruva nifhem. Nista' nifhem l-argument li għamilt int li ma nistgħux aħna nitfaw l-istituzzjoni fuq f'kategorija ta' istituzzjonijiet żgħar. U mandu ma jkun mandu jkun hemm l-ebda istituzzjoni li fdaqa' waħda tidħol ta' din il-kategorija, però nifhem il-loġika, iżda dak li ma nifhimx huwa li fil-paġna 14 Awek, fl ħar inċis, intom medin nissemmu għawek il-kalkolu li ħajsir fil- fil-grupp tal-istituzzjonijiet żgħar. U nikkwota għalek dan li għaw miktub. of those liabilities should not modify the bucket to which uh, those institutions are allocated without that inclusion. Ich verstehe nicht. Jena kolli li ma nistax nifem f'din il-kwistjoni ta' 1000 euro per eżempju, dawk li ħalsu 50.000 euro, kif ħajsir il-kalkolu ta' dawn il-derivativi u dawn il-punti il punti illi jorbtum jenna naħseb illi fil-fatt inti għed illi t-ixti illi level playing field ikun ġustifikat u għed li hemm ċertu standards ta' kontibilità derivattivi li huma importanti iżda li waslu rizultati differenti jiena naħseb ukoll il-banek il-gbar għandhom ħasab tad-derivattivi ta' derivativi tagħhom fil- fil-kontabilta tagħhom fil- fil- balance saħħom tagħhom iżda aħna naħsbu illi hawnhekk qegħdin nagħmlu din id-differenza iżda id-differenza hija pjuttost żgħira. U jekk aħna qegħdin naraw illi qed naraw fuq nikkalkulaw fuq is-CIA, qegħdin naraw li hemm differenza kbira ta' 40% u aħna qegħdin naraw illi istituzzjoni kbira li għandha ħafna derivattivi dan jista' jkollu kontribuzzjoni ta' 30% inqas ma tistax jinneċikom li permezz tan-netting intom ħataslu għal zbilanċ ikbar minn dak li intom xtaqtu tneħħu u din jgħalaw il-mistoqsija u mistoqsija l-oħra fuq il-konsegwenzi. Tixtiqu intom li verament ikun hemm din dan il-trasferiment bejn l-istituzzjonijiet medji u dawk li żgħar minħabba li jekk il-banek il-kbar jistgħu jkunu kategorizzati bħala istituzzjonijiet iż żgħar ħalli jħallsu inqas imbagħad nafu li hemm ikun hemm ċertu kontribuzzjonijiet mhux ħajkunu koperti allura. Din hija konsekwenza li intom tixtiequ minn din il-proposta għal metodu li qed tipproponu. Thank you. Alain Lamas. Grazzi. Alain Lamassur per fanj per se jogħġbok. Grazzi, President. Kolli ngħid li ma kellix biżejjed ħin biex nanalizza dan it-test. Nixtieq nagħmel kumment. Mur lura għal dak li qal ir-rapporter ftit ilu. Proporzjonalità. M'hemm l-ebda raġuni għalfejn tapplika approach progressiv u għalli xaħat xaġi għagbar da tiġi kastigat artiklu 66 ta' regolamentazzjoni tgħid li l regolamentazzjoniet regolamentazzjonijiet m'għandhomx iwaslu distruzzjoniet bej strutturi għas sistemi bankari. Is-sistema nifissa għandha tkun neutrali mill lat tal-istruttura tal-banek u neutrali u kol fil-rigward tal-ispejjes s fidejn il-parlament, mux fidejn il-parlament li jirdefendi pajis jew ieħor dak fidejn il-Kunsil tal-Ministri. Issa jekk ċifri huma tajbin allura pajis bħal Franza jirrappreżenta madwar 20% tal-ekonomija, tal-pista tal-ekonomija u l-assi bankarji fl-Unjoni Ewropea, dawn jispiċaw li jaraw il-banek tagħhom iħallsu 30% waqt li pajjiż ieħor viċin li rappreżenta mm, eh, parti ikbar għandhom iktar assi bankari ħalsu inqas u din hija xaġa sorprendenti riżultat ta' sorpriża. Għaldaqstant hemm żewġ affarijiet possibbli hawnhekk. L-ewwel inżommu l-ewwel waħda li nżommu din is-sistema ma sistema bankarja franċiża tispiċċa torganizza li l-annifisa bċertu mod li tispiċċa tider simili għas sistema bankarja Ġermaniża. U l-metodu ta' finanzjament ma jkunx neutrali meta niġġu għal mod ta' kif jorganizzaw ruhom jew inkella nieħdu konsiderazzjoni l-fatt li il-mod ta' kif dan jiġi imqassam jagħmel ġustizzja l ċertu pajjiżi tipprova tirranġah. Hawnhekk mhux qed nittrattaw attakki imma qed nitkellmu dwar assigurazzjoni imposta li simili għal attakki qed nitkellmu dwar il-financial transaction tax pereżempju ċar li forsi ehm, din il-parti ma tkunx inkluża ma jekk tkun inkluża tiġi Um, ikolla reġim speċjali. Naraw il-carbon tax, Polonja miex parti minna jew nkella kolla sistema speċjali għal Polonja per eżempju. Jekk inti kollok sistema li fija tinkludi l zvantagġi ta' pajjiżi fuq zvantagġi ta' pajjiż fuq ieħor jew bil-kontra li ma taħdimx sew is-sistema. L-elementi li ħarġu mill-ewwel test li jintom iċirkolajti forsi ġew irranġati zattant u forsi din hija konsiderazzjoni importanti. Grazzi għaddu issa Sinjura Beres. Sur President, jiena nixtieq nindirizza dan li l-ek li nitkellmu id nitkelmu dwar kwistjoni importanti ħafna din hija follow-up tal-xol tal-Unjoni Bankarja dejjem dimna fuq u rridu nkomplu nadmu fuq il-Parlament Ewropew kellu rwol importanti ħafna Jiena qed nifhem li kien hemm skambju ta' itri. li qalu li rappreżentaw l-opinjonijiet ta' tim ta' negozjati jekk dan kien il-każ suppost kien hemm mandat li nata għal kizba ta' dawn li trife dan dan il-komitat, pero dan ma seħx għal da' sant naħseb għallura dik tra hija sempliciment l-azzjoni ta' uħut ta' xi individwi li jixtiequ jiddefendu xi opinjoni partikolari. Tini ħaġa biex imorru lura l-Unjoni Bankarja nnifisha. Naħseb li l-Unjoni Bankarja ma tistax taħdem sew jekk inti qed tagħmel kategoriji fil-banek. intijiet li li bażikament ġie li il-banek ikbar iħallsu iktar oħrajn iżgħar iħallsu inqas u tispiċċa f'sitwazzjoni fejn ehm, tiffaċilita l banik iżgħar. Din mhijiex ir-realtà fil-verità għettu li hemm ħafna riski marbutin mal-banek medji. Imma dan huwa mhux dak li rajna jseħħ sa mill-2007 u il-kunċett li sar fiħdan il-G12 fuq il-kwistjoni ta' xinu bank sistemiku, systemic bank, ma naħsibx li dan kollu għadaq sekċer tanna kwal il-kwistjoni tal-proporzjonalità li rapporter tanna tkellem dwarha u din tittieħed in konsiderazzjoni wkoll b'mod deċiżiv. Żewġ osservazzjonijiet allura l-ewwel nett din il-kwistjoni tal-IPS. Fil-leġizlazzjoni tal-livell wieħed jien ma rajtx IPSs li ġew esklużi mill-prinċipju ta' riżoluzzjoni kontribut. U jidir li l-punt kollu ta' riżoluzzjoni kien li dan jista' jiġi kontribut mis-settur kollu li huwa friskju l-aħar punt talija li f'din il-kwistjoni kollha ma naħseb li ġa għettu għalli sam il-bidunet mistoqsija importanti xikun l-impatt ta' xinu propost. Xser ikun l-impatt naħseb li waħda mir-regoli ta' din il-kamra hija li dejjem titolbu għal studju tal-impatt. Però dejjem ir-risposta tkun li ma kienx biżjed ħin. Imma jekk kamiltu dan jidher li li probabilment se tindunaw li ħadħorġu b'elementi li permettulkom biex taraw li dak li ġi identifikat biċċar fuq livell wieħed, ġifiri l-metodu ta' kontribut tal-fond ta' rizoluzzjoni u li ma jkunx hemm impatt fuq l-istura tal-banek jew l-arkitettura tal-banek li tiżis fl-Unjoni Ewropea fid-diversità tagħha, naħseb li hemmhekk inkunu nistgħu naraw x'inhi l-analiżi tagħna. u naraw eżattament min ħallas xiex. permettilna li naraw dibattitu f'dan is-sistema f'dan il qasam li huwa għanti komplikat. Irridu nippruvaw nkunu oġġettivi. Grazzi, qabel ma nagħdi l-kelma l aħħar kelliem nirrispondi għax indirizzajt li li wkoll. Rrid nagħmlu distinzjoni kien hemm eh, itra li ndbat minn xi membri u dan il-kumitat m'għandu x'jaqsam xejn ma' din l-itra, rajt litra fil-gazzetti. Kienet preżentata minn min jgħid il-President. The author, the author yeah, of the letter l-offerta ta' litra tajt li jekk il-Kommissjoni ma tagħmilx hekk u hekk din mhux se tirrifletti l-opinjoni tat-tim li qed ninnegozja. U naħseb li dan kien abbuż hawnhekk. Kull membru huwa liberu li jikteb li jrid u jikteb litra kif irid. Dak li huwa responsabbli għalih iċ-ċer huwa dak li ngħidu fisem il-kumitat. il kumitat Jiena ħadd nota ta' litra, ma litra ovvjament hija litra li r-responsabilità tagħha hija min kitiba. Ġifieri mhix pożizzjoni tal-kumitat, il-pożizzjoni tal-kumitat tkun stabilita mir-rapporter, ix-shadow, il-gruppi politiċi skont il-proċedura. Anka jekk f'dan il-każ irridu nkunu kreattivi fil-proċedura li x'mhux eżattament rapport dan jew inkunu ċari li li trajja ħaġa l-pożizzjoni ħaġa oħra tal-kumitat. U iċ-ċer qatt maħa l-litra bħala bażi jew inkella pożizzjoni uffiċjali tal-Kumitat ovvjament fl-ittra kien hemm xi elementi li semmejnihom u ħardu bħala kwistjonijiet li jikkonċernaw għatta membri fil-Kumitat ġifiri wara li għaddan, ovvjament, l-litra riferiet għal elementi li aħna l kol nafu huma parti mid diskussjoni tagħna, imma dawn iż-ġiex affarijiet huma affarijiet separati. Naddu issa għassur demasi. If we can avoid one of the methodology. Aħjar nevitaw diskussjonijiet ideoloġiċi jekk jista' jkun fuq din il-kwistjoni tal-ittra Fuq l nishtiq nixtieq informakom li m'hemmx ismijiet kompromettenti tal-membri tat-tim ta' negozjati, forsi iktar qoddim nistgħu nagħmlu diskussjoni fiħdan il-Parlament u l-koordinaturi dwar kif nistgħu nindirizzaw affarijiet bħal fil-futur. il komissjoni hija l-interlokutur tagħna bħalissa u nixtieq ngħidilhom li din hija ittra firmata minn grupp ta' membri ma tirrepreżenta xejn u laqqas għandha tkun għodda biex tixxekkel il-ftejmiet li għanna bejnietna. Ekket jgħid il-President l-ittra hija ittra ta' min jiffirma u l-pożizzjoni tal-Komitat tiġi stabilita skont il-proċedura tas-soltu. Nitqis ovvjament il-veduti tal-gruppi politiċi u tar-rapporters. Sur Damaja. Grazzi, President. Nitkellem bil-Ġermaniż minħabba li aħjar li aktar faċli. Il-Kummissjoni qalet illi 39% tal-kontributuri qegħdin ħassu ċertu ammont u jkolli nammetti li fid-diskussjoni li kelli jien ma' rappreżentanti ta' ċertu xparka ta' ċertu banek pubbliċi dejjem nisma' l-istess ħaġa li huma qegħdin jgħidu li mhux qed jaraw din it-tnaqqis fil-ħlas minħabba il-metodi tal-kejlu naħseb illi fil-fat nifhem ix-xettiċiżmu tagħhom. Iżda f'dan id-dibattitu nixtieq nsaqsi żewġ mistoqsijiet konkreti. Jider illi fl-aħħar proposta tad dokument aħna konna din nitkellmu fuq l attid delegati u dan il-leverage ratio illi jista' jwassal għal formulazzjoni fuq rekwiżiti illi jistgħu jiwaslu għal deroga ta' ċertu istituzzjonijiet minn dawn ir-rekwiżiti pal per eżempju banek li huma parti minn sistemi ta' garanziji u dan allura japplika anka fuq il-livell tal-leverage ratio mkella minħa kif nistaw naraw illi ikunem daw l-istituzzjoni li saw ikunu esklużi minn dan il-ratio tal-leverage, jekk le, tista' tgħid li għalfejn ma jistax jiġrida? Ma nafx jekk eh, din il-mistoqsija fimtiex, jew hemm xi problema. Le, la jiena u laqas is-sur Gazanti ma femu. Tista' terġa' tirrepeti? Għanamela bl-Inglis mara mela mistoqsija. Let's try that way. So, as far as I'm Għanipruvaw hekk. Mela, sakemm sa ġejt informatin fir-rigward il-proporzjon ta' leverage hemm il-possibilità li dak li jkun jeskludi l-obbligazzjonijiet ta' bejn il-gruppi mill-kalkolu li għandu ċertu limiti massimi għal proporzjon ta' leverage. L-istess japplika għall-IPS fir-rigward il-proporzjon ta' leverage? the end. Okay. That he will now take the floor for. Naddis l-mikrofonu biex itik tweġiba. Il-mistoqsija tijak issa hija ċara, tweġiba ma nafux, imissa naraw dal-waqt. Tajjeb wis. Spiċajt il-mistoqsija tijak tiki? Tajjeb. Memx kumment fuq litri issa. Tajjeb. Issa nistaw semaw it-tweġibiet mill-Kummissjoni jek ieħor jekk tippermettuli nixtieq nifhem jekk fimċ sow, għax intom għamiltu referenza għal paġna numru 3 il-kwistjoni tal-metodu ta' kalkolu tal-leverage tad-derivati. Inti għamilt referenza ta' dan bħalli kiku jisa limitu massimu. Dak li hemm miktub fil-aħħar sentenza huwa limitu massimu negattiv u dan ma jistax inaqqas iktar il-25%. Tajjeb fimt? Tajjeb wisq. Grazzi President, nibda b'din l-aħħar mistoqsija tiegħek għandek żewġ modi biex tajt l-istess ħaġa. Jew il-bażi ma tistax titnaqqas għal inqas minn 75% jew ikollok limitu massimu ta' tnaqqis ta' 25% ma l-istess ħaġa hija. L-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox. Forsi nindirizza l-punt tal-IPS mod ġenerali. Għaliex Hemm punti di vista vari fiħdan dan il-grupp bħal mem fl-istati membri fuq l-IPS u għawet niprofaw nsibu sistema li toġob il-kulħadd. Ekk qed niprofaw nagħmlu. Ta' bilħaq ovvjament qed inqisu wkoll id-diversità tal-istati membri u s-sistema tagħhom. Is-sur Hokmar kandu raġun meta jgħid li IPS taħt ċertu kondizzjonijiet partikolarment fi kriżi sistemika u din hija xi ħaġa li ġiet spjegata tajjeb ħafna lill-personal ta' Digi Markt Missur Schnellung, jekk mhux sejjer żballek kisema, palissa hija president tal-grupp ta' konsulenza ekonomika lill-Sinjura Merkel li IPS huwa mezz li wassal għal firxa tal-problema għaliex tkun qed tipprova tuża bħala garanzija l-banek oħra kollox ifalli u niġu f'problema ma f-krizi sistemika kulħadd ikun jinsab problema għaliex fuq hekk qed nitkellmu is-sistema hija mibnija tali biex tinkludi kriżi sistemika u għalhekk għandna l-NRL li hija l-ikbar għodda biex nilqgħu għal dawn it-tip ta' problemi. It-tielet aspett huwa li ma jkollokx dimensjoni ta' kriżi sistemika u wieħed jistaqsi jkun xaqli li tagħmel din tip ta' għażla għaliex hemmhekk ikollok ammont enormi ta' flus li s-soltu qatt ma tuża ma tkunx tista' tbassar minn qabel ser ikunu l-problemi u rridu jkunu siguri għaliex tkunu disponibbli f'lidejn f'medda qasira ta' żmien. U għalhekk każinna bħala kulleġġ li jkollna dimensjoni tal-font tali li jkun jilqa l-problemi normali biex najdu hekk meta jkollok sistem kriżi sistemika. Dan għandkom iżom moment tiegħu. Issa l-odod biex nagħmlu limiti massimi għal din is-sistemi huma CRR, ir-regolament ta', ta rekwiziti ta' kapital biex il-banek tagħna jissaħħu u mbagħad għandek id-direttiva tal-irkupru riżoluzzjoni bankarja l-BRRD li tkopri t-telf anki għal GSIPS, il-GLAC li qed niddiskutu bħalissa wkoll tilak se wasal fil-qafas tal-G20 u ikompli jagħmel restrizzjonijiet ta' dawn ir-rekwiżiti għal banek il-kbar. Ġifieri mhix kwistjoni kompletament differenti mid-dibattitu li kellna llum. Is-Sur Hockmark għandu raġun meta jgħid li IPS tista' tmur naħajja oħra, iżda jekk kundizzjonijiet sistemiċi kunu tali li l-IPS ikun wassal għal ħsara mill liġid dan ifisser li s-sistema bankarja kollha kemmi tkun tinsab f'bal f'koċċawċ. U għalhekk fi żminijiet normali l-IPS huwa mibni skont il-valuri ta' CRR. Ma finna tajnix kollox mill-ġdid. Li huwa importanti huwa li għandna definizzjoni fis crr nasal għal punt tal-kollega f'dan ir-rigward iktar tard għaliex Mhux biss dawn qed jaġixxu bħala mekkaniżmu ex post għal garanzija imma għaliex il-membri tal-IPS jafu li jekk membru jizgarra u ma jridu interfienu għalih u jaħdem ex ante wkoll bħala sistema ta' li taffi riski għaliex il-membri tal-IPS imorru għandak il-membru tal-IPS li jkun qed jizgarra u jgħidulu it-toħbez biża jgħidulu attenta xinkella naqalawk mis-sistema. Jiġifieri għandek sistema jisa ta' disċiplina fejn dan il-Parlament u l-Kunsill għażlu li jibnu din l-istruttura jdaħluha fis-CRR u għalhekk qed inqisuha koll f'din il-proposta. M'għandniex nagħmlu sopravalutazzjoni lanqas iżda naħseb li din hija deskrizzjoni ġusta tal-kwistjoni. Issa, l-IPSs kif għal sur Zeman hemm varjetà wiesa tagħhom. Għandek IPSs ta' banek ħafna, u Sinjura Ferreira naqbel miegħek dawn huma mhux suġġetti għad diskussjoni għaliex iċ-ċifri kollha jinsabu fis-sistema Beckett, ġifieri sistema ma tilqax għalihom. Iżda fil-Landesbank per eżempju, forsi għandek IPSs imma kważi ħadd mill-membri jinsab f'din is-sistema u forsi ssib entitajiet li jkunu esposti għal derivati li forsi jitqisu bħala tantolin li idaħlu fattur ta' riskju fis-sistema. Jekk dan huwa l-każ ma rridux ninċentivaw dan it-tip ta' mġiba, dan il-messaġġ nixtieq nagħmlu ċar, imma mhix mandat għal membru tal-IPS Mbagħad għandek kategorija oħra fejn jkollok IPSs fejn jkollok bank ikbar mill-oħrajn, l-oħrajn ikunu iżgħar u tispiċċa b'oħrajn li huma barra mis-sistema. U hawnhekk qed ngħidu li dawn il-banek għandhom jiġu indirizzati bħas-soltu u r-reġuni għala għandna sitwazzjoni gradwali u mhux binarja minn 0 sa 9 għaliex tibbaża fuq kwalinkwa każ każ b'każ fejn il-bord mbagħad ikolli jiddeċidi hu li l-IPS tiggarantixxi għal l-affarijiet li tkun qed tiggarantixxi. Bekk ħriġna b'din il-proposta fejn ikollok firxa wiesa tal-gravità li tnaqqas li SRB biex bekk tagħti premju lill-IPSs meta jkun ħaqhom jaqalaw premju u meta u mantuhomx premju meta ma jkunx jistħoqilhom li jieħdu premju skont il-każijiet li għadni kemm spjegajt. Imbagħad ovvjament ikun hemm infinità sħiħa ta' liema tip ta' premju għandu jenata għaliex dan huwa soġġettiv fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk nissuġġerixxi li għal diskussjoni tal-lum namlu l grad skala minn 0 sa' 9. Dak kollu l-rixtaqt najt orizzontalment fir rigward l-IPSs. Fuq l proporzjonalità naqblu ma' Sur Hockmark nemnu f'sistema ta' assigurazzjoni li tfisser li tinkludi l-entitajiet kollha jibbenefikaw mis-sistema, daw kollha għandhom ħarsu premium ta' assigurazzjoni. Naqblu koll li l-entitajiet iżżar ħafna li forsi mhumiex daqshekk sofistikati, eċetera, għandhom jibbenefikaw forsi ma jkollhomx sogri m'huża magħhom, imma dawk li tassaw ikunu hekk għandhom igawdu minn sistema tas somma fejn ikun hemm imbagħad miżat amministrattivi li, li jkollhom ġarbu. Imma jekk l-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni iħossu li dawn l-entitajiet ikunu ta' sogru dawn joħorġu minn din is-sistema għaliex ma japplikax id-definizzjoni tagħhom aktar fis-sistema. It-tielet fuq id-derivati. Diġa spiegajt il-kwistjoni u spiegajt għalfejn Is-sur Barnier tan il-mandat niddiskuti ma'kom illum il-proposta li spjegajtilkom. Ġifiri b'limitu massimu ta' 75% tal-bazi tal-kopertura. spjegajt għalfejn tamel sens jibqa iżda l-argument li direttivi direzzjonali u bidirezzjonali xorta tem diffikultajiet. Ġifiri hemm sanzjonijiet taħt ir-raba pilastru li hija prassi tas-soltu hemm ukoll futtur ta' interkonnettività, jiġifieri jkunu għalawa darba dartejn biex ngħidu hekk, jiġifieri mhux imħabsbin dwar dan il-punt hija prassi tas-soltu. Forsi tiftakru li fis CRR il-proporzjon ta' leverage ma japplikax għal derivati imma japplika wkoll għal repo. Palissa qed inħarsu lejn possibilità fejn l-opinjoni personali tiegħi hija li ikun jagħmel sens biex ngħidu hekk li naħapplikawha anke għal ripo li hija negozju ferm iktar riskjus mill-derivati u jekk nagħmlu hekk ikollok il-possibilità li takkumpanja l-isforzi tal-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward id-derivati. Ġifiri qegħdin fi stadju bikri ħafna fejn qed nagħmlu simulazzjonijiet f'dan ir-rigward biex naraw jekk għallax introjtu Umbat ovvjament naġġornaw l-Parlament meta jkonna riżultati fidejna biex nispjegaw l-affarijiet fid-dettall. Palissa li għanna madwar il-mejda huwa din il-limitu massimu ta' 25%, l-analiżi ser tibda twassal għal ċifri u dan jiddependi ovvjament kif il-banek individwali jużaw id-derivati. Il-ċifri li għanna għal ħames l-ikbar banek ta' l-erba pajjiżi l-aktar kbar bħala daqs ta' banek fi zona euro huwa li l-affarijiet ivarjaw ħafna. Għal ċertu banek id-differenza bejn l-IFRS u l-proporzjon ta' leverage huwa ta' wieħed fil-mija. Dan x'ifisser? fisser? Ifisser illi dawn il-banek huma eh, skoperti ħafna għal derivati direzzjonali u jekk dan ikun il-każ ma jibbanifikawx minn xi rebates fir-rigward il-proporzjon ta' leverage. Dan imdaħħal fil-mekkaniżmu tal-proporzjon tal-leverage li ma jħeġġitx l-użu direzzjonali ta' derivati u għalhekk iwassal la spekulazzjoni. Għal banek oħrajn fin-naħa l-oħra ta' sensiela jista' jkollok perċentwal baxx ta' 50 Dan ifisser li dawn il-banek jużaw id-derivati biex ikopru għas-sogri imma għandhom skoperturi ibbilanċati. U hawnhekk il-limitu massimu jibda japplika. Dawk li jkunu ta' 99% il-limitu massimu ma japplikax, m'hemmx problema. Imma l-limitu massimu jibda japplika għaliex il-viżjoni politika tas Sur Banjer hija tali li tkun kemm tkun għaqlija sistema u tkun tajba prudenzjalment ma jriċ illi dan isarraf f'devjazzjoni kbira bejn dawk li jħalsu l banek il-kbar ħafna u dawk li jħalsu il-banek ta' daqs medju li kien il-punt tijak sur Simon. Ġifiri għanna dan il-limitu massimu ta' 25% u jekk tqis li fuq medja m'għandix ċifri għal kulħadd imma għal riforma strutturali tal-banek għat 30 banek il-kbar il-medja ta' skopertura hija ta' terz tal-iskopertura ta' derivati 33%, 25% inqas jew inkella 75% iktar jekk tittibbażi għal kontributi dan ifisser devjazzjani ta' 0.075%. L-affarijiet huma ċari, ġifieri nistgħu nmexxu l-affarijiet, partikolarment meta nqisu li mhux qed isu fil-kalkulu tagħna bħalissa ir-raba pelastru U dawn il-banek wis probabbli ikollhom żieda mekkanika għal komplessitajiet tal-iskoperturi tagħhom għad-derivati. Għal daqstant terbaħ minna u titlef minn oħra. Imma din is-sistema mhix perfetta, mem l-ebda sistema perfetta, rridu nakkomodaw il-ħtiġijiet tas-settur bankarju, rridu nakkomodaw ukoll għal l-eterogenità tal-metodu ta' kontabilità u dan ifisser li dak li qed nipproponu mhux perfett tal kollox, ma nħossu li huwa konsistenti u li huwa raġonevoli. Issa, fuq punti iktar preċiżi, malar malajr. Il-mistoqsija tiegħek, Sinjura Ferreira, għala 9% tal-IPSS Il-tweġiba hija li hemm kompromess għal għal ċertu stati membri il-perċentwal ta' 4% huwa baxx wisq. Aħna jidrinna li 9% bħala massimu bħala limitu massimu huwa tajjeb. 0% jek tkun perikolus minħabba koperturi ta' derivati u minn 0 sa' 9% skont l-istruttura skont id-daqs tiegħek tal-entità tiegħek u l-entità tal-oħrajn. Dan huwa raġonevoli, imma dan kollu huwa pakket globali ovvjament u mhix m'hemmx dubju li l-IPS min jappoġġhom jgħidu li toġobhom imma mbagħad minna l-oħra ma toġobhomx il-kwistjoni li qed nippruvaw nablu fil-pakket globali. Aħna qed noħolqu pakket u dan huwa l-ispirtu li fih qed naħdmu. It-tieni punt naħseb li kien wieħed tajjeb ħafna. Jekk tippermettili nista' nagħmel semmarju biex nara jekk fimtekx. Dak li qed tajtu huwa li huwa faċli ħafna li bank jagħmel ta' birruħu li qiegħed netid meta mqabbel mal-qbija tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li huwa punt validu ħafna u għalhekk dan għandu ndaħluh ukoll fil-qasam tal-firxa tal-limitu massimu li huwa faċli tikkalkulah għabbażi tal-kontijiet tat-telf u tal-profitt. Il-kollega tiegħi qed jgħid li il-proporzjon ta' leverage hekk jiġi kalkolat wara kollox, ġifri ma tkun kwistjoni. Naħseb li koprejt il-punti kollha ta' Sur Ferber, għandek raġun, ma semmejtx il-punt fuq il-promotional banks. Ovvjament ma tistax tagħmel ftehim fuq kollox, Is-sur Zimend il-mistoqsija fuq l-artiklu 295 ta' CRR dan japplika għal kulħadd, l-IPS japplika għal gruppi u t-tieni dan għandu jkun bħala t tieni kondizjoni biex tnaqqas id-deskrizzjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni meta tagħmel analiżi tal-fatturi minn 0 sa' 9 imma kontent niddiskuti miegħek iktar il-qoddim forsi fuq livell bilaterali li inti tixtieq. Dan ovvjament ma japplikax għall obbligazzjonijiet ta' bejn il-gruppi. L-istess ħaġa bħal proporzjon ta' leverage li hija ħaġa distinta, kompletament differenti. Forse tħaltu daqsxej l-affarijiet jek tippermettuli. Il-kwistjoni ta' proporzjon ta' leverage eh, dajem biex tikkalkula l-iskoperturi ta' derivati u l-obbligazzjonijiet intergrupp hija kompletament differenti. U għaw naħtaf l-opportunità biex indirizza l-punt ta' Sinjura Ferreira. Dan fiħdan l-IPS huwa indirizzat kif huwa indirizzat fil-gruppi. Jiġifieri kwali xejn minn dak li huwa meqjus bħala xi ħaġa minn dan il-grupp ikun rekonoxxut fl-IPS imbagħad. Ġviri, l-istess japplika fi żewġ sistemi. Ma tantx jiena familjari ma kif jaħdem l-IPS, imma skont ma tgħidu lill kollegi u għalhekk kien kwistjoni tant taħraq li fiħdan l-IPS hemm obbligazzjonijiet intra-IPS li jiġu skambjati bejn il-membri tal-IPS. Dan fuq bażi regolari, l-istess mod kif jiġri fi gruppi. U għalhekk il-punt huwa li naraw kemm dan jiġri u nirrikonoxxuhom bl-istess mod kif huma rikonoxxuti fih dan il-grupp u mhux iktar u mhux inqas. Fuq il-Sur Peter Zeman fuq 30% tnaqqis diġà semmej dan il-punt. Fuq il-problema tal-banek, kwistjoni sempliċi ħafna. L-istess spirtu li semmejt fil-bidu, qed nadottaw l-oppożizzjoni fis-sistema, il-pożizzjoni tiegħek fis-sistema kemm jekk int barra mill-kappa kif ukoll jekk int mill-ewwel sa sitt kappa hija skont l-obbligazzjonijiet ta' intragrupp. Jekk inti fil-punt numru 6 ma tistax tgħaddi għal livell numru 5 mingħajr obbligazzjonijiet u jekk m'intix fis-sistema tas-somma ma tistax tidħol fiha. Ġifieri tkun fejn tkun fis-sistema tiġi kalkolat skont l-obbligazzjonijiet li jkollok u l-istess japplika għal gruppi jew għall IPS. L-istess japplika. Tajja wis, dan wassanni għal punti li għajjem sur la masur Sinjura Beres. Mussa najċejn fuq litri minn membri individuali, intom tkellimtu bejnietkom fuq dan il-punt, imma l-punt tiegħi huwa dan